Ladies and gentlemen, it's now... Signori, issa daqqu sateju nofs. Issa fil-fat jiena il-president f'din is-sessjoni, pero qed nara l-president ta' dan il-komitat jasal fil-kamra u kien talabni biex inkun moderatur mhux bħal sessjoni ta' dal u rrid ngħidilkom eżattament x'toqgħdu tagħmlu warnofnar, pero issa l-president wasal qiegħed fostna u ser jieħu din il-pożizzjoni għalhekk nitlaq minn fuq dan is-siġġu. colleagues, because uh, Mr. Kirk... Dis kollegi minħabba Sur Kirkov beda il-sessjoni ser inżom mal-ħin u nixi nispiega ix tlabt sur Kirkov biex joħod li posti għal nofsija. Formalment maħax biss il-pozizjoni il tijaj, pero aħna tlabniħ li għamel dan għalix jina kontet namel intervista fuq il-laq ministerjali, pero intemmet f'waqtu fil-ħin u għalhekk wasalt fil-ħin għal din is-sessjoni. Nixtieq nirringrazzjah mill ġdid lis sur Kirkhoff talli ħa il-post tiegħi u għamelek meta l-Viċi President l ma jkunux kun jistaw jihdu posti u għamelek anki f'okkazzjoni toħra u nixtieq nirringrazzjah minn qalbi talli enni u li u s-segretarjat. Grazzi tassew. Iva, u aħna ovvjament nistaw ngħidulek li il deputati jihdu gost meta inti tkun qed toħod li posti. Grazzi ta' sewedis kollegi, mela il-punt 8 fuq l-aġenda irridu jiġu posti minħabba l fat li l-opinjoni ta' servizzi legali kella tiġi prezentata fil-laqgħa wisa di miġ disponibbli. Nittama li m'hemmx oġġezzjonijiet u li l-aġenda ser tiġi adottata tifini. Mela ġis kollegi naddu issa għal eh, rekomandazzjoni tal-koordinaturi taħt regola 205. Ser nindirizzaw dawn il-punti mill-aktar fis, mela nominazzjoni tal-rapportera na Sinjura Holmeyer tal-IPP għall-implementazzjoni għal direttiva 2011 eh, eh, tal-Unjoni Ewropea rigward it-tfal Kien hemm ukoll ħatra ta' għal-nominazzjoni ta' rapporters. Nixbet l-attenzjoni ta' bat għanna Signora Carl Keller tal-Partit tal-Ħodor bil-proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsilli tistabili xi miżuri provizori fil-qasam ta' l-Viżi Internazzjonali bejn l-Italja u l-Greċja, din hija dan ewwel mekkaniżmu ta' relokazzjoni. Umbat għanna il-ħatra l-rapporter ta' opinjoni għanna s-sur Peter Mider Muller tal sng fuq il-mobilizzazzjoni tal-istrumenti ta' flessibilità għal miżuri provizorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għal benefiċċju tal-Italja u l-Greċja. Umbat għanna laqa tal-libe li ġiet miftema fil-laqa tal-koordinaturi ġemali għaddiet, eżis kollegi, naf li dinja kwistjoni sensitiva, pero dawn il-laqa tal-komitati ġew miftema sabiex bekk aħna nkunu nistaw eh, nindirizzaw ovvjament l-ammont ta' xogħol li hemm mela tnejn ta' Lulju l-ħamis war nofsinhar, il-6 ta' Lulju ġewwa Strasburgu it-tnejn fis-seba' laqa mal-Kummissarju Avramopoulos u rappreżentanta Olja, is-Sinja Morgerine fil-qafas tal-rapport strateġiku għall-immigrazzjoni. Din ġifri ħatkun it-tnejn ġimgħa ta' Strasburgu. Mbagħad għandna sitwazzjoni tal-medja fi Slovakkja. Din hija talba mill-koordinaturi wara deċiżjoni tal-Gvern ta' Slovakkja biex jiċħat il-komunikazzjoni bejn il-Gvern u l-Gazzetta Ndenk. Il-koordinaturi deċidew li l-Presidenza li tapitra li Kummissjoni Ewropea biex jitlobhom il-perspettivi tagħhom rigward din il kwestjoni sa rigward il- tfassila ħjar tal-liġi l-koordinaturi tal-libe rekomandaw li jikdbu itra l-President Schulz u jfasslu l-prioritajiet tal-libe, specialment meta nqisu il-revizjoni tal-regoli u liġi taħjar. Issa, rigward il-missjonijiet, aħna mill-ġdid jekk il-kollegi jixtiequ joqdu attenti għal din l-aħbar, jekk huma għandhom ir wol tagħhom fil-missjonijiet, hemm il-missjoni fil-Liber fil-Finlandja rigward l-Smart Borders Package, il-koordinaturi ddeċidew li batu tliet membri għal din il-missjoni miflok erba' membri u ħajkunu fasla minn membru mill-Pepe u mill-SND li kopru iż-żewġ rapporters kif ukoll li jsijar. Mbagħad hemm il-missjoni tal-Kumitat tal-Libja u l-Budget li nisqallija ħajkun hemm eh, il-sitt membri possibilità addizzjonali ta' membru ieħor mill-Italja. Mbagħad ser ikun hemm missjonijiet mitluba mill-kumitati. Hemm ukoll il-koordinaturi fil-fatt iddeċidew li eh, jagħtu l-assoċjazzjoni għal din il-missjoni dwar l-Internet Governance Forum għal 2015 ġewwa l-Brażil Issa għanna l-mozzjoni għal rezoluzzjoni regola 133 taħt regol ta' proċeduri koordinaturi rekomandaw li l-mozzjonijiet li ser najt ma jeħtiġux jiġu aġġornati. Għanna B8047-2015 u l-kwistjoni tal-rejat ta' stalking B8049-2015 war l-arfin u l apprezzamentu u l-importanza dwar ir-ruolu l-ħidma tal-forza tal-pulizija. tal forza tal tal forza tal pulizija batanna B8048-2015 dwar twaqif tal-LEPO l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubblika Ewropew biex niġġieldu terrorizmu bi 805 dwar il-konfiska ta' prodotti li jaslu mill-attivitajiet kriminali mbagħad bi 8048 2015 fuq il-bejħ online ta' xogħlijiet eh, ta' arti li imkisra mill-Istat Iżlamiku għandna l-petizzjonijiet ukoll skont ir-regola 126 ta' regoli tal-proċedura hawnhekk kellna il-petizzjoni 0401 tal-2014 Missur Daniel Pena Giordana minn Spanja rigward Frontex. Issa nadu għal-regola 2 u ħanta u xtaqt insaqsi l-komitat jekk jaqblux ma l-rekomendazzjoni tal-koordinaturi. Grazzi tassew. Issa jekk intom tistaw tassikuraw li għandkom il- il-karti tal-votazzjoni ta'kom għaliex fl-24 ser ikollna votazzjoni għasira pro votazzjoni importanti. Assikuraw li għandkom il-votazzjoni ma'kom. Mela eżis kollegi, issa nistaw naddu għal punt prinċipali fuq l-agenda, punt erba, li hija l-preventazzjoni ta' radikalizzazzjoni u reklutaċ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjoni terroristiċi. Għanna il-rapporter li għas Sinjura Rashida Dati Eżis kollegi kif tafu dan huwa suġġett kompless importanti ħafna. U aħna diġa kellna diskussjonijiet fil-Kumitat tal-Libe u għalhekk minnajr dew min nixtieq nagħti lill-kelma lir-relatur sabiex tippreżenta l labot tal-rapport. Grazzi. Grazzi, President, eżis kollegi, l ewwelnet najdilkom se nitkellem fil qossor għaliex dak li huwa interessanti għalli konna l-opportunità li niddibattu u eh, naraw eh, xjaħsbu l-membri ta' dan il-komitat. Jena battilkom la bozz tal-rapport dwar ir-radikalizzazzjoni u reklutaċa ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi. Jena meta kont qed infassal dan ir-rapport, i-provajt kem jista jkun inkopri setturi kollha l-postijiet fejn aħna għandna bżonn nieħdu azzjoni u dak li joħroġ mill-intervisti tiegħi u mill-laqat li jkolli kulħadd jitlob li jkun hemm strateġija globali kontra radikalizzazzjoni fl-Ewropa kulħadd qed jgħid li ma nistgħux naħdmu għal rasna jew nieħdu miżura b'mod iżolata jew mod individwali ħafna kulħadd f'pajjiżu fejn kulħadd jirreaġixxi meta ifeċ xi ħaġa, jiġri xi ħaġa eh, kera f'pajjiżu, pereżempju fi Franza aħna nafu x'ġara Eh, fjannar meta kelli l-intervisti rajt illi Franza edha lura ħafna f'termini ta' miżuri ta' prevenzjoni e radikalizzazzjoni meta qabla mar renju Unit, id-Danimarka jew inkella il-Belġu. Għalhekk l-istrateġija globali Ewropea hija indispensabbli. Il- eh, mistoqsijiet li staqsejt huma kif nistaw niprevjenu miflok ma jirreagġiexu għal radikalizzazzjoni ta' ċittadini Ewropew kif għadni kemmat eh, waqt il-vjaġġi tiegħi u l-intervisti li kelli jidher li l-parti kbira ta' radikalizzazzjoni tkun tkun fejn issir ikun min ikunu l-individwi dan issir essenzjalment permezz tal-internet li sar irridu nammettu u nirrikonoxxu li vera li kena dibattitu fuq l-libertà tal-espressjoni fuq l-internet imma l-internet sar Eh, odda virtuali ta' eh, taħriċ għal dawn il-persuni li jridu jkunu radikalizzazzjoni qabel ma jmorru fil-postijiet insomma fejn hemm il-konflitti fiż-żoni tal-konflitt. Mbagħad eh, ħaġa oħra dawn ir-radikalizzazzjoni ssir ukoll fil-ħabs meta dawn il-persuni kondannati jiskontaw il-kondanna tagħhom eh, eh, eh, meta jkunu kondannati għal rejati terroristiċi jidumu emmek fid-tul, imma meta ikunu kondannati għal sentenza tal-ħabs li tkun qasira joħorġu wara li jiservu l-pinu tagħhom u jkunu propju lesti biex jiġu radikalizzati. Għaliex, għaliex meta e, ikunu e, e, il-taqaw ma dawn in-nies u jidru illi ikollom ikunu bollo ħafna ma fil-fat ma ikunu xej bollo għalix hemm ħafna li għalek jew wieħed jipprova inneħħi il-kontenut li jagħmel apologija ta' terrorizmu jew inkella nippruvaw namlu diskors kontra dak li qegħdin jgħidu dak li qed jippruvaw jirradikalizzaw lin-nies, ma nistgħux inħallu lill-internet palli kieku kien xi tip ta' katusa li servi bħala vettura għal messaġġi eh, li ħeġġu lil dawn il-persuni jirradikalizzaw ruħhom u jsiru terroristi. Diskorsi ta' mibeda din hija realtà u dima aħna ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna jina bat e-mail ċar ħafna l-persuni responsabli għal dawn il-search engines fuq l-internet. bat ċerti esperimenti li u fil-ħabsijiet ikunu fejn ikunu l-ħabsijiet dejjem jitolbuna li kunem mit-taħriċ għaliex għaliex huma qegħdin jarawa r-radikalizzazzjoni seħ qudiem għajnihom jaraw il-bidla tal-imġiba tal-individwi li kollhom kuntatti ma' individwi li jkunu radikalizzati bis-sħiħ jew ikunu ġew kundannati għall attentati jew atti terroristiċi għallek ikunu eh, mitlufin emmek, bat pala pretest tal-reġjon, jisiru radikalizzati, per eżempju, anki il-loti ta, ta, ta flus irridu u dawn li jgħatu lajnuna jgħidu li dawn li nis ma, ma, għomx ma javvicinawomx għax li huma musulmani ħżiena għalhekk hemm ċerti sistemi li jaħdmu tajjeb fem f'ċerti ħabsijiet li wieħed ikun jista' josserva u jinduna li l-individwi jkunu qegħdin jirradikalizzaw ruhom. Imma sfortunatament Eh, eh, il-nies li jaħdmu fil-ħabsijiet ma tantx huma mħarġa sew u m'għandhom ħafna informazzjoni dwar l-evoluzzjoni, il-proċess ta' radikalizzazzjoni, imma ma jkunux jafu x'jagħmlu biha, ma jkunux jafu janalizzaw għax m'għandhomx taħriġ għalhekk jitolbu illi jingħataw taħriġ adattat sabiex ikunu jafu kif jużaw din l-informazzjoni. Umbat jadduwa lil min nemis, sabiex jevitaw illi ikun hemm radikalizzazzjoni jew inkella li joħorġu nies mill-ħabs illi jkunu perikolużi. Unbat hemm aspett ieħor importanti li huwa r wol ta' l-edukazzjoni u l-integrazzjoni, integrazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar Tiftakru intu fuq livell Ewropew konna najdu l-modell Ingliż, modell Franċiż, modell Ġermaniż, kulħadd bil-modell tiegħu. Illum l-integrazzjoni saret suġġett Ewropew għaliex tikkonċerna ċittadini Ewropej. Għalhekk illum fuq is-suġġett tal-integrazzjoni u l-edukazzjoni din saret strateġija li għandna bżonn. Strateġija Ewropea għall-aspetti ta' integrazzjoni u edukazzjoni. Umbat, eh, fejn eh, kif nistaw nilqaw kontra ir-reklutaċ u li ċittadini Ewropej imorru f'dawn il-pajjiżi fejn hemm il-konflitt imbagħad jiġu lura wara li jħarġuhom. Imbron li nkunu eh, iktar sistematiċi biex naraw nifiltraw il dawn iċ-ċittadini Ewropej li joħorġu u jmorru biex isiru ġihadisti. Ħafna minnhom huma ġellieda barranin jmorru fil-żoni tal-gwerra jekk intom taraw persuni responsabbli tal-awtoritajiet tal-Iraq, per eżempju, jew f'ċerti pajjiżi, jew fis-Sirja, jew fl-Afganistan jgħidulna aħna nistgħu nżommu ċittadini tagħkom illi jiġu ifixklu il-ġlieda tagħna kontra il-ġihadisti u kontra l-Istat Iżlamiku, ġifieri ċittadini Ewropej li jmorru f'dawn il-pajjiżi hemm bżonn illi meta jiġu lura nikkontrollawhom nkunu nafu meta ġew lura fit-territorju Ewropew. U hemm suġġett ieħor dana diskutejtu fit-tul mal-grupp tal-ħodor u għalli konna kooperazzjoni aħjar fuq il-finanzjament ta' terrorizmu. Ma nistawx najdu li hemm pajjiżi li finanzjaw terrorizmu b'mod dirett għaliex inkella ġlieda tista' tkun sempliċi ħafna wieħed jista' jiftaħ eh, każ kontra pajjiż li aħna jkollna formazzjoni dwar il-fatt li qed jiffinanzja terrorizmu. Imma le, Eh, huwa ferm aktar komplikat minn hekk għaliex hekk inti tibda mill-Afrika Subsaharjana hemm ħafna finanzjament li jiġi minn ċerti pajjiżi li nafu minn huma li jiġu eh, eh, finanzjati mill-skejjel tal-Koran u jgħidu dawn m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni ħana l-muhom huma. Umbat il-finanzjament tal-assoċjazzjoni tal-istrutturi tal-iskejjel u f'dawn il-postijiet issir radikalizzazzjoni minn salafizmu illi issir mod partikolari fl-Afrika subsaharjana u dan l-individwi issiru radikalizzati u rajna fl-Afrika subsaharjana meta kienem il-karikaturi ta' Mohammed f'ċerti gazzetti kif ċerti pajjiżi Afrikani kienem gwerer ċivili ċerti postijiet u dawn l-individwi ħafna drabi ibbenefikaw minn finanzjament jew minn edukazzjoni f'dawn l-istrutturi iffinanzjati mill-pajjiżi tal-golf. Dan irridu ngħidu ukoll. Jiena ktibt lill istati li huma parti mill-Kunsill ta' Kooperazzjoni fil-Golf u eh, kien hemm ħafna eh, rispons tajjeb u illi jihdu parti f'dawn l-isforzi ta' traċabilità tal-flussi finanzjari li jiġu minn barra Aħna konna eh, wasanna biex namlu ftejjim mal istati Uniti dwar il-flussi finanzjarji li finanzjaw attività terroristika u nistgħu nagħmlu dan ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad it-tielet aspett meta ċittadini Ewropej kunu telqu mit-territorju Ewropew x'namlu bihom meta jiġu lura tafu li meta fil-pajjiżi Ewropej hemm ħafna prassi tajba. Dana rajnieħu kollha anki mill-intervisti li kellna fil-Parlament Ewropew fejn hemm netwerk li jiġbor dawn il-prassi tajbin kollha. Jiena naħseb li din il-prassi tajba trid tkun ikkonsolidata u eh, infasta fil-strateġija globali għax il-pajjiżi Ewropej kollha huma impenjati ħafna eh, f'din fil-kura li jihdu ta' dawn iċ-ċittadini illu jiġu lura, xoħut minnhom jiġu lura b'mod determinat ħafna, jiġifieri lesti li jagħmlu s-sara u jew inkella li xoħut ġew terrorizzati, traumatizzati, nħazdu minn dak li saw, allora dawk l-individwi hemm bżonn li nieħdu ħsiebhom, indaħluhom fi strutturi eh, adattati biex nidderadikalizzawhom u hemm dawk li jaħdmu fuq din id-deradikalizzazzjoni. Mżon li tkunu tafu ma tantx tissemma ta' kuljum, imma ta' kuljum ikun hemm persuni, individwi illi jiġu lura li jew ġew xokjati jew traumatizzati u e, jiġu lura l-Ewropa u l-maġistrati illi aħna niltaqgħu magħhom huma wkoll e, marqin. Huma qed jgħidulna illi iva nafu minn huma e, niltaqgħu magħhom, nintervistaw ma nafux nagħmlu bihom wara. Hemm bżonn illi nsibu xi ħaġa x'nagħmlu bihom dawn in-nies għaliex it-tweġiba titkun Ewropea u politika mela, mela dawk huma il-punti ewlenin tar-rapport tiegħi huma il-punti illi jiena l-iktar iffokajt fejn aħna morna wkoll u intervistajna bosta personalitajiet pajjiżi differenti Ewropej, dan huwa il-pjan ta' dar rapport li qed nippreżentalkom illum. Grazzi. Thank you very much, Ms. Darcy. Thank you. Uh, grazie tassew, signora Dati, grazie tassew tal-li zammejt fil-qosor għaliex bla dubju hemm lista twila ta' kellima din hija kwistjoni mhux biss ta' interess qawwi ma sar ħafna xogħol fuq dan il-qasam. Anki fih dan il-gruppi politiċi tagħna. Hija kwistjoni ħajja ħafna. Nixtieq nlissen żewġ elementi sar ħafna xogħol fuq il-pilastru tal-kwistjoni tal-, -kwistjoni tal ġelida barranin u kif is-sistema ġudizzjarja tipprova tindirizza din il-kwistjoni hija kwistjoni verament ibsa, anki kwistjoni ta' radikalizzazzjoni feħdan il-ħabs u din diskussjoni ila għaddejja u naf li eh, kollegi ta' għandhom perspettivi differenti. Nixtieq eh, ngħid mill-bidunet li dan jistgħu ma jwassalx għal amendi, però eh, jista' jkun suġġett li segwi ħadd ieħor, però hija kwistjoni tal approċċ komparattiv dak li xaqt nitlobkom u jekux il-kas meta għantom semmejtu Renew Unit, eh, Sur Kerkov għalli ħana naċertu perspettivi dwar dan, pero forsi jista' jkun il-kas li hemm ċertu każijiet, aħna kella xi seminars anki fehdan il-Parlament. Jina wkoll ent il-kollegi tiegħi biex jiġu hawnhekk fehdan il-Parlament Ewropew mill-istat membri tiegħi stess Pero hemm kwalità ta' xogħol li qed isir dan il-qasam f'kull stat membru li qed isir xogħol li qed isir fuq il-radikalizzazzjoni, però hemm xogħol ta' kwalità pereżempju fil-ħabs. Fil-ħabsijiet qed isir xogħol tajjeb, però it-ħassib tiegħi huwa dan. Fil-istat membru tiegħi stess kien hemm xogħol ta' kwalità għolja li kienet isir f'qabbaż reġjonali f'ċertu ħabsijiet Pero meta inħares lejn aktar bil-qrib, tħassib tiegħi u li il-livell tal-kwalità tax-xogħol, il-finanzjament ta' dan ix-xogħol mhuwiex tal-aktar kwalità għolja, u nek aħna qed inħarsu, speċjalment meta aħna nipparagunaw il-pajjiżi l-kbar u dak li qegħdin jagħmlu pereżempju Franza, Renju Unit, il-Ġermanja, il-Belġju. Hemmhekk insibu eh, kwalità fit-tweġiba, fit-tweġibiet, fil-iskejjel, fil-ħabsijiet Pero x'qegħdin tikkumparaw hemmhekk? U l-mistoqsija tiegħi di. Il-psikoloġija apparti mir-reliġjon, x'tip ta' eh, tweġibi ta' din, x'tip ta' reazzjonijiet hemm? Eh, et rridu nħaddu mill-tweġibit eh, sempliċi għal dak li ju aktar imur fil-font għalli xina naf li anki fl-istat membru tijaj eh, għaddejn daw tifta diskussjonijiet. Mishtiq nat il-kelma lil-Anna Gomez. Għanat il-kelma skont it-talba tal-kelma. Signor Gomez, jina xtaqt, skużani, inti il-grupp shadow rapporter għal dan il-rapport. Nishtiq nirringrazzja li sinjura Dati għal rapport taħħa Jiena naħseb li huwa bażi tajba l-ħidma tagħna huwa xogħol komprensiv. Se jkun hemm oqsma fejn fej anke persuni mill-grupp tiegħi eh, forsi ma naqblux mal-formulazzjoni, referenza forsi nixtiequ naraw eh, direttiva tal-UPNR, jgħan nifem din il-perspettiva, pero naħseb li dan huwa rapport komprensiv, pero il-kummenti tiegħi u napprezza wkoll il- l-attenzjoni li tajt li ma nitkellmux dwar il-fenomenu ta' reliġjon u l-implikazzjonijiet tiegħu, però ma jkunx meqjus bħala l-element prinċipali ta' dan kollu. Napprezza il-sensibilità u anki kemm qatt attenta biex tagħmel dan pero naħseb ukoll li forsi mhux ser nevitaw nitkellmu fuq l-Islamofobija għaliex eh, dan l-element jeżisti li u qed jikber dan l-element fis soċjetà tagħna huwa perikolus u m'għandniex inkunu beżana li naffrontaw, però nifhem it-tħassib tiegħek u napprezza dan l-aspett. Għalkemm għandek kapitlu joġbuni rabtiet li joġbuni għawnek l sigurta mal-ġlida kontra terrorizmu, forsi għawnek nistaw nkunu xi aktar speċifiċi. Naħseb li għawnek għanna nibnu fuq dak li intijat rigward il-rwol tal-finanzjament ta' terrorizmu u rwol li jett eh, jintlab minn stati membri minn membri minn pajizi madwar id-dinja, qed nirreferu hawnhekk anki għal Saudi Arabia ħafna nies jaħbu li Saudi Arabia kif smajna faffet. aħna faffett kena il-koordinatur kontra terrorizmu u fil-fat da aħna biex ikon approċċa li siku li naqdu flimkien il-Kumitat tal libe u il-Kumitat ta' Afet għaliex ta' bilħaq dinja kwistjoni ta' sigurtà interna u esterna u hija sfida li rridu naffrontaw. Għalhekk dan id-dibattitu l-biraħ kien hemm xi ħadd li semma E, Saudi Arabia bħala pajis moderat, jiddispjaċini jina kont il-rapporter ta' Saudi Arabia, kont segwejt dak li jtiseħ fi Saudi Arabia u ma naħsibx li huwa pajis moderat. U meta niġu għal finanzjament ta' terrorizmu anki in-networks, anki jekk fl-aħħar mill-aħħar is-Saudi Arabia ser tkun il-vitma tal-istess terrorizmu, anki tal-finanzjament, ovvjament għanna nsawx nevitaw dan l-aspet. Dan huwa qasam li jina nkun nista' nikkontribwixxi fih dan ir-rapport tiegħek. Intom qed titolbu wkoll definizzjoni komuni ta' ġelida barranini, però jiena nħoss li din id-definizzjoni ta' ġelida barranin hija inaċċettabbli għaliex għanna għanna eufemizmu għawnek, għawnek għed nitkellmu dwar ċittadini Ewropej li għedin jessiebu ma' organizzazzjonijiet barranin biex jġildu Meta jina zort l-Iraq, ġurnata wara l-attakki ta' Pariġi, ċittadin tal-Iraq għalulna għalfejn intom edin t-referu għal-jom pala ġerida barranin, jek dawn ma pertuni Ewropej. Allura, għalfejn irridu nħeddu dan l-approċ għawnek u ma najdux preċizament li rridu definizjoni komuni tal-ġellida Ewropej jew oħrajn li qegħdin jissibu ma' organizzazzjonijiet terroristiċi u li huma ta' teddida u għalhekk aħna rridu inwaffqu l-azzjonijiet tagħhom anki inwaffqu reklutaċ tagħhom u jien naħseb il-kwistjoni tal-ħabs u dak li seħħ fil-ħabsi huwa element importanti irridu nixtok tal attenzjoni hemmhekk anki xinajdu dwar l-operazzjoni konġunta tal-Aġenziji tagħna fuq livell nazzjonali u anki Ewropew meta jiena żorti sitzen f'Brussell wara dak li seħ fl-attakki ta' Pariġi sirt naf li ma kienx hemm espert fuq l-arbi biex isegwi l-internet. U ġviri hemmhekk hemm ħafna xogħol li jrid isir. U nixli nisħaq ukoll li intom għandkom paragrafu fuq il-familja, l-President jinterrompi l-kellima, Irridu nappoġġaw ukoll familji li identifikaw il-membri li jinsabu friskju u anki irridu aktar xogħol f'dak li hu l-appoġġ tal-familja. Il-President waqaf il-kellima. Jina naqbel mal-sensitività li qed naraw f'dan l-rapport inizjali, mela kollegi għandna lista twila ħafna ġifieri nitlobkom biex tajnuni ma bdejx bi żewġ minuti tiegħi, pero nitlobkom biex iżommu ma żewġ minuti għaliex għandna lista twila. Nagħti l-kelma lil Shadow Rapporter għal nom tal-grupp tal-ICR. Se nipprova nkun konċis Sur President, pero dan hija kwistjoni importanti ħafna kif diġa identifikajna u fil-fatt aħna bdejna u nifraħ qabel ma nibda il-rapporter għall introduzzjoni kompersiva u anki l approċċi li ħadet li fl-opinjoni tiegħi dunnom qed jimmarkaw il-taxxi kollha hawnhekk. Ikolli nibda bażi tal-mistoqsija ta' xini radikalizzazzjoni aħna nitkellmu dwara u kulħadd donnu qed jitkellem fuq radikalizzazzjoni, però x'inhi eżattament radikalizzazzjoni? Hawnhekk aħna din nitkellmu dwar nies li qed jġibu ruhom mod radikali, jiġifieri jaqgħu barra in-normi tal-imġiba umana jew imġiba aċċettabbli forsi dan għaliex minħabba ambizzjoni politika jew minħabba differenzi reliġjużi jew inkella estremizmu ta' ċertu reliġjon il-mod kif eh, jipprattikaw reliġjon tagħhom hija xi sitwazzjoni diffiċli meta nħarsu lejn sitwazzjoni barra l-Unjoni Ewropea l-imġiba ta' kif naraw l-imġiba radikali, speċjalment fil-van jiġu kommessi reati kbar fisem reliġjon kontra reliġjon b'titlu ieħor tal-istess reliġjon. U għalhekk aħna naħseb li itħassib għandu jkun iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jisfaw vittma ta' din is-sitwazzjoni li jmorru jiġġieldu għal dak li huma jħossu hija kawża importanti, però mbagħad jerġgħu jiġu lura jekk dejjem jibqgħu ħajjin, però jiġu lura diżillużi u xaktarx perspettivi radikali f'moħħom sabiex iwettqu reati feħda l-Unjoni Ewropea. Aħna konna din semmu dawn it-tip ta' kalz. Kelli esperjenzi bħala ministru f'dan il-qasam fejn jina rifjutajt id tħul ta' ċertu nies fl-Ingilterra li kienu qed jipprattikaw ċertu tip ta' kalz li kienu perikolużi ħafna fost iż-żazaħ tagħna Fil-fat, il-radikalizzazzjoni interna tal zaza kienet għaddeja ħafna, kienet qawwija fil-sminniet u disajnijiet, u naħseb jiena sa' din wafqet, u wafqet minħabba l-ammont ta' edukazzjoni, il-bidliet fl-użu tar rizorsi sabiex wieħed jipprova konvinċi lin-nies u jbedhom minn dik it-triq ħażina. Jiena ser inħafef naqra u nixtieq nlisten żewġ elementi Iva rridu nipruvaw innaqsu l-finanzjament ta' organizzazzjoni kriminali fejn jekk mhix eh, terroristiċi jew kriminali rridu nagħmlu skambju aktar ta' informazzjoni bejn l-Istati tal-Unjoni Ewropea. Jina dejjem nisabdu żappunt tat minħabba nuqqas ta' informazzjoni tiġi skampjata, informazzjoni utli, rridu nagħmlu dan aktar ta' sikwiti naħseb il-direttiva tal eupnr tkun importanti, tkun utli 16 miżuri li jiġu implementati aktar bil u mifruxa, ma rridux nassumu li dan huwa eh, ħtija tal-internet. L-internet ovvjament qed jikkontribwixxi pro kif smajna f'każ jew tnejn ta' dan l-aħħar fejn in-nies ħallew l-Ingilterra biex jiġġieldu, ħallew il-familji warajhom biex jiġġieldu, juru li r radikalizzazzjoni li saret f'dawn in-nies kienet waħda ta' which in which fil pajjiż tagħna stess u mhux permezz tal-użu abbużiv tal-internet, ġifri ejja ma noqogħdux ngħidu li l-internet jekk insibu soluzzjoni għall-internet nikkuraw ruħna. Dan rapport u eċċellenti verament eh, rridu nkomplu nikkonsidraw aktar birra, ah, però nistab grat ħafna lejn il-rapporter għall-inizjattiva tagħha. Iva, naħseb ħafna nies mill-aspett estern ser ikunu taħarsu lejn dan ir-rapport, din hija kwistjoni oħra, ser ikonna problema jekk il-kollegi kollha se jitkellmu fit-tul. Għaliex dak il-każ ma nkunux nistgħu nindirizzaw rapport ta' wara li huwa rapport tiegħi. Ovvjament intom forsi ma tqisux bħala problema, però eh, xorta waħda. Mela, fisem il-annom tal-għaldenat il-kelma lil shadow rapporter li jmiss. Se nipprova Eh, insomma, żewġ minuti. L-ewwel net irridu nirringrazzjaw lill-rapporter għall-impenn tagħha l-isforzi straordinarji li għamlet il-mod kif ipprovat illi titlob l-Kummissjoni strateġija globali Naħseb li ħaġa li rridu nagħmlu huwa li jekk aħna naċċettaw dak kollu li hemm fir-rapport iridu nbidlu l-isem it-titlu Prevenzjoni u Repressjoni ta' Radikalizzazzjoni u Reklutat ta' ċittadini Ewropej. Għaliex jew nżidu l-parti ta' repressjoni jew inkella rridu inħallew paragrafi barra. Aħna dak li rridu nagħmlu essenzjalment huwa li nibbatu l-missaċċar lill-Kummissjoni dak li rridu najdula hija li mill-perspettiva ta' azzjoni l-istrateġija kontra t terrorizmu u ta' difiża ta' demokrazija titkun strateġija globali imma jekk aħna sempliċement irridu nagħmlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni reklutaċ ma' affarijiet oħrajn inkella rridu nżidu dan l-element ta' repressjoni biex dan it-titlu ikun jaqbel mal-kontenut tar-rapport. Jiena mhux qed ngħid li rridu nagħmlu ħaġa jew oħra, imma rrid ukoll hemm koerenza bejn it-titlu u l-kontenut, il-messaġġ li rridu nibatu huwa ċar Eh, jew ikun xikun il-kontenut jew it-titlu, aħna qegħdin nitolbu strateġija globali li xwa biss fuq livell globali li aħna nistgħu ninneutralizzaw jew inwaqfu l-avvanz ta' fenomenu tant eh, gravi għal demokrazija f'seklu 21. Jiġifieri, l-integrazzjoni ovvjament ta' dawk l-entitajiet li huma vulnerabli għal radikalizzazzjoni u jekk ikunu ġaġew radikalizzati li nidderadikalizzawhom. Mbagħad messaġġ ieħor u se nipprova ma naqbis il-żewġ minuti li biex insaħħu il-parti li eh, dik il-part li aħna għadna ma sviluppajniex bizzejiet, ġifiri prevenzjoni u deradikalizzazzjoni, il- l-internet titizzom irrit ikollu kontenut u sinifikat differenti minn dak illi eh, kellu sissa ran ilu ftit jeżisti ftit ta' żmien għatem strateġija li sempliciment poġġi taqqat flimkien tiġber, tiġbor flimkien il-prassi tajba on prepozitorju imma ma tajċ eżattament xiri tifisser dan kollu u fil-rapport miex il-parti l-iktar importanti tija, għalek il-parti li tirreferi mod espliċitu għal prevenzjoni u deradikalizzazzjoni jew nizviluppawa iktar jew inkella rridu nibatu dan il-messaċ l-Kummissjoni li palissa eh, eh, dan it-tip ta' eh, rizorsi għadhom fil-bidu tagħhom li il repozitori rrit ikun iktar minn hekk, rrit ikun hemm iktar minn repozitori ta' prassi tajba rrit jissaħħaħ mod straordinarju jekk aħna rridu tassew li l-anijiet li s-sinjura dati uh, identifikat eh, f'dan il-rapport isiru realtà. Din il-parti jgħada dajfa wis. Dana meta mqablin ma' affarijiet oħrajn li jaħdmu aħjar, pal per eżempju l-iskambju bejn il-polizija, repressjoni, eccetera, eccetera F'dawk l-affarijiet l-oħrajn għandna iktar esperjenza, imma fil-parti speċifika ta' prevenzjoni deradikalizzazzjoni rridu niżviluppaw iktar grazzi. Thank you very much, Anna. Grazie tassew. Issa, nati l-kelma lil Barbara Spinelli għannum tal-gwe. Grazzi, Sur President, li saritini zewx minuti jew tlet minuti. Kulħadd qed jitkellem aktar mill-ħin għallokata li jom però eżis kollegi naf li dan huwa suġġett ta' interessu li però u uh, ħafna interessi u expertise dan il-qasam, però ma natix mm, nista' nifhem il-kollegi li qed jitkellmu aktar fit-tul, però għandna votazzjoni wkoll ġifri jekk intom tistgħu iżommu għal ħin allokat tagħkom jekk joġobkom. Ġifri ser ikun hemm aktar diskussjoni dwar dan is-suġġett, però eh, is-sinjura dati wkoll kien eh, qed iżżomm fil-qosor f'dan il-qasam. Mela, grazie Sur President, l għannet nishtiq nir-ringrazzja l-Sinjura Rashida Dati għal rapport saħħa, studjatu b'mod wiesa, għem ċertu punti importanti huma kuntatti essenzjali mal-vitmi sabiex narfu anki xogħol li jagħmlu l-NGOs u anki l-kwistjoniet marbuta mal-prevenzjoni u repressjoni, pero hawnhekk għandi xi dubi u nixtieq nagħmel xi amendi hawnhekk ukoll. Għandi dubju rigward il l-impostazzjoni ġenerali li tmur kontra. Ġifieri il-tiklu jikkontradixxi dak li għandna fl-introduzzjoni, ġifri il-prevenzjoni kontra r repressjoni. Jiena naħseb li ir-riżoluzzjoni tajjeb li taqqa' dawn iż-żewġ aspetti. U għalhekk l-aħħar mill-aħħar aħna għandna tip ta' repressjoni preventiva li hija qed ħassibna għaliex qed fakkar dak li kellna fil-film Minority Report. Naddi issa għal numru ta' punti, l-ewwel punt, ir-radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Għandi ċertu dubji fuq il ħol in ta' segregazzjoni fiħdan il ħab tip ta' ghettos. Esperjenza li jina familjari maħħa fl-Italja, tiġi applikata lil-mafjużi l-aktar perikolużi. U ma nafx jekk din tista' tiġi applikata għal dak li aħna inqisu bħala terrorist potenzjali, ġifi persuna li tkun għadha ma wet iċreati. It-tieni punt, il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni fuq l-internet. Jina unek għandi tħassib unħoss li il-kontroll tal-internet hija xi ħaġa diffiċli ħafna. Niftakar li inti definixxejt l-internet bħala qasam virtwali għat terroristi u din il-frażi tfakkarni dak li qal Lomberto Eco, l-internet huwa qasam virtuali tal-persuni idioti, ġifiri hawnhekk għandna żewġ ġeneralizzazzjonijiet li ma jistgħux jiġu aċċettati. Punt ieħor għandu x'jaqsam l-edukazzjoni u l-inklużjoni. Jiena nħoss li huwa fundamentali u anki interessanti dak li inti qiegħda tajt fuq religjon reliġjon musulmana. Jiena naħseb li tajjeb li kolna taħriġ anki kunem taħriġ għall-imam u promozzjoni ta' xogħol tagħhom fil-ħabsijiet. Unbat għanna l-kwistjoni marbuta mal-PNR. Jiena u l-grupp tiegħi kontra il-ħsib tiegħek u nixtieq il-kollaborazzjoni mal istati Uniti u l-Golf rigward l-intraċċar tal-influssi finanzjari, naħseb kooperazzjoni mill istati Uniti hija xaħġa u rridu niftakru li ġilda kontra terrorizmu tal-Istati Uniti kien falliment kbir Kollaborazzjoni mal-pajjiżi tal-golf hija xi ħaġa perikolużi, speċjalment meta nqisu il-finanzjament li ngħata l-ISIS. U nixtieq infakkar ukoll li l-ISIS ġi finanzjat inizjalment anki mill-Istati Uniti. Grazzi. Thank you very much, Barbara. I think you got all your points in there, though. Thank you. Okay. Grazzi ħafna Barbara, naħseb irnexxilek tgħid ta' kollu li xtaqtejt ukoll fil-fatt. Issa għal ħodwar is-Sinjura l onorvali Lambert. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għal fatt illi inkluda u inkludiet ħafna punti li xtaqna partikolarment f'punt 8 fejn semmiet libertajiet ċivili u drittijiet fundamentali. Jien għandi mistoqsija l-istess bħal Timothy għawek rigward id-definizzjonijiet għaliex il-kol kemm aħna jidrilna li nifmu x'infissru bil-kelma radikali Iżda jina li ġeja minn pozizjoni politika kemm xejn radikali, naħseb illi għawek għandu bżon, għaw bżon ta' definizjoni espliċita ħafna. U rrit nejt ukoll illi din mhijiex konfinata għal xi ideoloġija jew reliġjon waħda biss, għalxan ħarsu lejn il-frontier bej Russja u l-Ukrajina, mek ukoll hemm emġellida Ewropej involuti f'dak il-konflitt fuq eh, żewġ naħat. Jiġifieri rridu nkunu ċari ħafna fi klimna għaliex inkella nistgħu nqajmu ċerta suspetti ta' ċerta gruppi fih dan il-komunitajiet tagħna. Issa rigward xi mistoqsijiet fuq l-internet. Għawek irridu ndaħlu xie emendi biex nisħu fuq definizzjoni tal-istat ta' dritt anka partikolarment brabta ma' diskussjoni li kellna fil-passat f'dan il-Parlament Ewropew rigward l-internet u l-kontroll tiegħu. Barra minn hekk punt ieħor eh, importanti jorbot mal-edukazzjoni, il-ħsieb kritiku u koll il huwa importanti ħafna fil-ħidma tagħna u fil-prevenzjoni. Naqbel ukoll mal-kollega mill gwe illi hawnhekk illi nieħdu pożizzjoni rigward il-PNR mhux neċessarjament tfisser li nkunu qed norbtu mal-ħidma tagħna għal prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni. Issa rigward dak li qalet l-Onorevoli Gomez ma rridux nassumu għawek illi kulħadd huwa l-istess u illi xaħat illi jappoġġa l-Kurdi f'Koban u għal-istess pal li qed jappoġġa l-ISIS. Barra minn hekk nisħaq fuq il-bżonn illi nisqu fuq il-kwistjoni tal-lingwa u l-bżonn illi nużaw mhux biss Eh, il-lingwa arbija, iżda anka l-urdu per eżempju, illi sfortunatament dwaru għana nuqqas ta' arfin tal-esperti u koll. Madana kollu, għal kema tfadal xuħet jgħamil, punt ta' tluq importanti. Grazzi ħafna, ġin, nibda issa mill-Sinjura Kristina l-ewel qabel kollox. Grazzi ħafna, Sinjura President, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal rapport taħra illi qed ressa ċerta suġġerimenti dwar kif nistgħu nirradikalizzaw it-terrorizmu. L-Unjoni Ewropea trid tipprovdi għajnuna addizzjonali biex inwaqfu ir-reklutaġġ u radikalizzazzjoni ta' dawn il-ġelli ta' barranin. Barra minn hekk iridu nisqu fuq ċerta aspetti ta' radikalizzazzjoni li qed nitkellmu dwarhom fir-rapport irridu nisqu fuq il-kawzi ta' radikalizzazzjoni Jina naf li dan mhux xi fenomenu u li tista' tiġbru taħt xi kaffa waħda, però il-problema ta' dawn it-tip ta' persuni huwa li ma jħossux li hemm biżejjed tama, m'għandhom il-biżejjed tama fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk ir-reliġjon mhix hija biss waħda mill-kawżi, mhix il-kawża unika. Barra minn hekk ukoll diskors alternattiv li l minn dak ta' terrorizmu. Irridu in-isu u rridu nifukaw ukoll valuri pa' toleranza li ngħixu flimkien fil-paċi u rridu anka nifukaw ukoll fuq il-prosekuzzjoni. Anzi, jekk nkomplu nifukaw fuq, fuq dawn l-aspetti nkunu qed kważi kważi ktar nħedġu dan l-aspett ta' radikalizzazzjoni. Ġifiri, rridu nisħu fuq edukazzjoni l-emanċipazzjoni u nagħmlu li żgħażagħ tagħna aktar autonomi biex fl-aħħar mill-aħħar nuru illi għak mux għetni kritikaw l-ideat iżda il-rikors għal-ġustizja li mux eh, li ma tistax t-ġustifikax. Grazzi l-Onorevoli Depri. Grazzi. Jena ninaqat ma dawk illi faħru il-xol li għamlet il-Sinjura Zati mux se noqot eh, intawela li xtiġa intqallu għaffari ħafna affarijiet sbieħ fuq il-xol taħħa. Kummenti naħseb illi Sinjura Zati hija ftit eh, severa fuq il-Komissjoni mod partikolari meta titlobhom li faslu eh, strategija ta' deradikalizzazzjoni reklutaċ jina għandi dokument tal-2014 illi propju jirrigwarda dan is il suġġett għalek hemm bżonn illi naġġornawa dil parti tar-rapport. Umbat eh, ċertu fatti illi rridu jiġu aġġornati x'se mm, l-unità li għamlu il-sorveljanza fuq l-internet li se ssir eh, attiva issa fl-ulju seħdan il-Europol, ġifiri dan li tiġi aġġornat ukoll kwistjoni iktar fondamentali fuq ir-rapport bejn il-kapaċità ċentralizzata u dik nazzjonali fuq dak li rigwarda l-internet, per eżempju, għetajdu li kull stat membru li joħloq unità speċjali eh, li kolla responsabilta li t-identifika kontenut illiċitu. Naħseb tkun ħaġa tajba ħafna kif kun għamlu dan fih dan l-Europol, dan din hija l-missjoni tal-Europol, qegħdin joħolqu l-kondizzjonijiet fejn dan se jibda jsir. Għaliex aħna hawnhekk nistgħu nsegwu l-affarijiet xikun jafu xaddej fil-Lussemburgu, fil-Svezja, fil-Svizzera, fil-Austria u l-esperienza turina li għal-kontenut leċitu dawk li joffru servizzi tal-internet jirreġixxu ħafna iktar meta tkun l-Europol illi għannom tal-Unjoni Ewropea titlobhom li jneħħu eh, kontenut perikolus milli sempliċement pajjiż wieħed għalhekk hemm ċerti elementi li jridu jiġu ippreċiżati hemm ċerti punti li huma delikati wkoll u naħseb irridu naraw ftit il-formulazzjoni tagħhom il-punt disa meta titkellmu dwar is sanzjonijiet penali. Naħseb li l-formulazzjoni mhijiex tajba. Sanzjoni penali ma tistax tiġi applikata li xaħat li ma jirreaġixxix imma li xaħat li jagħmel xi ħaġa ħażina. Ġifiri hemm elementi fatwali fuq livell legali li mhumiex korretti. L-istess ħaġa fuq il-punt 21 hemm xi kummenti oħrajn simili ta' dan, mejna nixtieq nagħmel żewġ kummenti qabel ma nikkonkludi. Hemm eh, xi ħaġa oħra li hija barra mir-rapport li rridu nitkellmu fuq rridu nkunu konxi eh, dwara mhux kulħadd imur jaqbad imur jmur jiġġielet, jiġifieri hemm persuni partikolari ġlieda kontra diskriminazzjoni u l-Islamofobija hija xi ħaġa li tessir qabel ma jkun hemm eh, il-prevenzjoni Eh, dawk li morru irridu jisiru famużi, famużi rridu jirtu għallek il-lan fondamentali tal-Unjoni Ewropea li li toħloq il-kondizjonijiet fejn id-Daesh jitfarrak militarjament ma nistax nimmaġina li xaħat immur eh, fuq kroċata jekk almenu musir battalja wahda waqta. Eh, Grazzi ħafna l-Onorevoli Tichajowski. Thomas, fidejk. Grazzi, Sir President, jina napprezza illi uh, inti għandek għal-qalbek ħafna li t-nitkelmu dwar rapport għak għalek għanżom ħafna fil-qosor. Jina nilqa bisħiħ dan il-rapport u rapport miktub tajjeb li wieħed jifmu malajr u faċli biex wieħed jaqraħ. U tassew dan il-komitat qed japprezzah. Barra minn hekk napprezza il-fatt li qed nitfaw l-enfasi fuq ir-rwol tal-iskejjel, però rridu nenfasizzaw anka ir-rwol tal-familji u l-komunitajiet ta' dawn il-persuni, mhux biss l-iskola hemm ukoll l-attivitajiet li jsiru wara l-iskola, il-gruppi eh, li fihom ikun dawn il-persuni fil-ħin liberu tagħhom. Per eżempju, anka l martial arts, per eżempju, jiena għattajt seba' snin nitgħallem din l-arti u dan l-sport u dan jgħalmek dan l isport sabiex tgħix ħajja etika. Din hija xi ħaġa li rridu nenfasizzaw anka. U l-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi Mbagħad hija illi jiena kontenta ħafna illi s-sinjura dati mhux qed tibda titkellem fuq il-PNR. Jiena wkoll inħoss illi il-PNR hija mod kruċali kif niġġieldu l-ġlieda kontra ir-radikalizzazzjoni u r reklutaġġ ta' dawn iċ-ċittadini. Ġifieri prosit, prosit ħafna. Grazzi ħafna Issa naddi il-kelma lill honorable Simple. Grazzi ħafna l qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u fl-istess ħin nixtieq nsaqsija fuq xiex eżattament qed nitkellmu. Għaliex meta qrajt dan it-test kont xi ftit konfuża dan huwa rapport fuq il-kontraterrorizmu jew fuq il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni. Iva żewġ kwistjonijiet huma marbuta issa huwa joħroġ biċċar li mhumiex l-istess ħaġa. Meta nitkellmu fuq il-PNR qed nitkellmu dwar il-ġlieda kontra il dwar il-kontraterrorizmu iżda miex uh, eh, ma torboċ ma' radikalizzazzjoni. U aħna bħala Parlament Ewropew ġiġa għanna xaħġa fuq il-, kontraterrorizmu il Eh, counter terrorism. Issa, rigward is-sitwazzjoni fil-ħabsiet tagħna nifmu l hemmhekk huwa lok fejn tista' ssir ir-radikalizzazzjoni, però mhux biżejjed illi nibatu l-imam kwalifikati f'dawn il-ħabsiet tagħna mod kif tista' minna radikalizzazzjoni fil-ħabsiet fil u għabilli nibdew mir-realtà illi sfortunatament ħafna mill-ħabsiet ta' Ewropej jinsabu eh, mimlin da' zbajda wis eh, u għalek ma tistax tibat l-imam fħabs biex ta' eduka l-persuni u tistenna li dawn il-priġunieri l-esti illi segwuħ Eh, biex ikollhom ħajja aħjar fil-minuta li ħallu l-ħabs jekk il kundizzjonijiet fejxin tagħhom mhumiex tajbin. Mbagħad kwistjoni oħra li xil-persuni jiġu radikalizzati, eh, ovvjament mhux dejjem il-każ, però naqbel ma' Timothy Kirkhope illi l-internet jista' jkun mezz kif aħna nistaw natu kemm linja gwida pozittiva kif ukoll linja gwida negattiva, però dan mhux il-post fejn il-ċittadini tagħna jibdew ikunu attivi, jista' jkollu xi rwol għal radikalizzazzjoni iżda biex timla kompletament eh, tissodisfa ġlida kontra radikalizzazzjoni trid tmur lil in minn hekk tittara eh, xi kolhom f'moħħom dawn il-persuni x'qed ifittxu. Issa l-aħħar punt il-cartoons illi iwaslu għal gwerra u għal violenza Skużawni, jien ma naqbilx, mhux il-kartuns u għaslu għal-violenza, iżda huma il-gruppi politiċi li jużaw b'mod ħażin il-kartuns a favura jew skapitu tal- ideat ideat tagħhom sabiex jidderiġu lil persuni f'direzzjoni ħżiena. Jiġifieri nerġa' ntennu ngħid illi mhux tal-kartuns hija l-problem huwa tort. Aħna għandna bħal fidejna imqas Dan l-imqas jista' ikun jiġġużat b'żewġ modi. Aħna hija ninsewx illi aħna kontinent illi fih hemm il-libertà tal-espressjoni u għalhekk nemmen illi t-tweġiba għar radikalizzazzjoni u t-terrorizmu ma tistax tkun illi aħna nillimitaw il-liberalizzazzjoni tagħna. Din hija xi ħaġa li torbot mal-iskejjel u mal-familji, iżdejja ma ninsawx li torbot ukoll mal-ideat politiċi fuq sma differenti ħafna. Grazzi ħafna u l-kellim illi miss eh, l-Sinjura Marju. Grazzi ħafna, jena nishtiq inkompli fuq dak li qalet Birgit għaliex hija għamlet eh, ħafna dikjarazzjonijiet li għamlu ħafna sens u anka dak li għal Timit jagħmel ħafna sens li l-internet qed jamplifika r-realtajiet tas-soċjetà. U dan jista' jkun ta' periklu wkoll għaliex jekk nibdew namlu ċerta restrizzjonijiet fuq l-internet, allura nkunu qed namplifikaw il-konflitt u radikalizzazzjoni per se. Jiġifieri rridu nqoddu attenti ħafna għaliex kull pass li nieħdu fuq l-internet huwa pass pubbliku u dan jista' wasal għal emozzjonijiet la fuq iż-żewġ naħat. Umbat, qed nitkellmu dwar il-kontenut illegali. Dan eh, jiġbet l-attenzjoni tagħna għal ċerta tip ta' eh, ċensura li trid issir il-kontenut illegali ifisser li jista' jkun hemm xi deċiżjoni legali għaliex dan il-kontenut huwa illegali. Ma jistax ma tistax tkun sempliċement opinjoni ta' xi ħadd, irid tkun hemm sertenza li tkun inqatat minn xi qorti. Walek dan wassalni għal żewġ punti. L-ewwel il-kwistjoni tal-monitoraġġ min-naħa tal-Pulizija jew ta' xi awtorità ta' infurzar tal-liġi sabiex eh, eh, appuntu jisir dan il-monitoraċ. Imma hemm ukoll monitoraċ soċjali li jisir u dan irid jisir mill-NGOs, mis-soċjetà infusa. U dan irid jissaħħa u jitjieb. U il-diskors ukoll e, irid jiġi żviluppat anka mill-istess persuni li huma involuti f'din it-tip ta' attività. Huwa dan li rridu nappoġġaw pero nħoss illi f'dan ir-rapport u dan il-punt mhux qed jiġi enfasizzat bżed. Grazzi Marju. Il-Kummissjoni qed tissemma ħafna semmat ħafna u għalhekk naddi il-kelma Anzi, qabel ma naddi l-kelma l-Kummissjoni ħanajt jitkelm sejjena. Mela, rigward iċ-ċittadini Ewropej, waħda mill-ikbar kwistjonijiet u għawek Jean Lambert ser taqbel Miej huwa illi anka sur Dipri refera għal dan, appuntu il-kwistjoni, waħda mill-kwistjonijiet eh, illi twassal għal radikalizzazzjoni tal-persuni hija il-mod kif jiġu trattati mis sistema ġudizzjaja iċ-ċittadini tagħna. Eh, kemm u kemm emendi tress u f'din id-direzzjoni għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna u kemm mir-rapport jitratta fuq dan is-suġġett. Għaliex din hija kwistjoni importanti fuq livell nazzjonali, din tal-kompetenza ġudizzjarja, eh, però torbot ħafna ħafna ma' radikalizzazzjoni. Eh, però qabel ma nagħti l-kelma lir rapporter nerġa' ngħaddi naddi l-kelma l kummissjoni un mbagħad nitlob l-rapporter biex tipprovdi it-tweġibiet. Mela, il-Kummissjoni? Le, xaħti għor jitkellem, pero uh, ma kienx nizzel fil-lista. Mela, naddu l-kelma l-Kommissjoni. Mbat wara l-Sinjura Dati. Mela, Kommissjoni. Grazzi, grazzi ħafna Sur President, anka ta' din l-istadina jina stawna men illi din dan l-iskambju ta' femmit jista' jgħin kooperazzjoni aħjar bejn iż-żewġ istituzzjonijiet ta' komutana. Signor Rapporteur, grazzi ħafna dan huwa rapport importanti fuq suġġett importanti li wasat moment importanti mhux biss wara l-inċidenti ta' Pariġi, Tunis u b'nadi oħra, imma anki għaliex fil-moment fejn qed nitkellmu l-Ministru tal-Intern qegħdin ukoll jiddiskutu l-aġenda ġdida tas-Sigurtà Ewropea proposta mill-Kummissjoni fit-28 ta' April li għadda. Huwa veru li ċerti inizjattivi proposti diġa tfaslu u azzjonijiet edin eh, fil-proċess li jittieħdu fil-qosor ħafna aħna naqblu ma l-opinjoni li radikalizzazzjoni huwa proċess kompless ħafna u li mhux il-monopolju l lata fidi ta' twemmin la' filosofija u waqa' sistema politika. Il-rapport tal-Europol huwa għacħarem ħames ejjun kbar, ħames motivazzjonijiet ewlenin li jiġġustifikaw jew jimmotivaw il-radikalizzazzjoni il reġjon il-reġjun huwa wieħed fosthom ġifier m'hemmx għalfejn noqogħdu nistigmatizzaw. Ah. Il-reġjoni, il-reġjon fiha fissa fil-fema tagħna mhijiex il-kawża profonda huwa propju l-interpretazzjonijiet semplistiċi minn ċerti reliġjoni u ħafna ċertezza il-suq tal-ċertezza tal, ovvjament dejjem jeleb, dejjem jirbaħ, kif naqbad najt dik hija bżonn li nagħmlu analiżi ftit sfumata tal-kawżi, imma rridu nkunu sodi fit-tweġibiet li natu Eh, meta rridu nkunu namlu prevenzjoni kif najdu bl-Inglis the soft is the hardest. Aħna qed nitkellmu dwar politika ta' integrazzjoni, ta' prevenzjoni, penitenzjarji, il-prassi tajba, impen ta' ħidma mal-first liners. Dan kollu ma jagħtux riżultat mill-lum din din l-ikbar diffikultà li għandna li rridu nagħtu tweġiba sfumata għal problema komplessa imma dejjem b'mod effiċjenti u maġel ġifiri mill-perspettiva politika nara l-sfida minn dan l-angolu. Bat dwar l-emenda għad deċizjoni għafas tal-definizjoni eh, ta' terrorizmu fi deċizjoni għafas u dawk in-nies li morru kol jitħarġu barra mill-pajjiżhom iva aħna fassanna ċerti proposti l wahda waħda fit-28 ta' April fuq ir-radikalizzazzjoni s-sena li għaddiet li waslet tal pjan ta' azzjoni bazzat fuq 16 il-pont li valida il-Kunsill f'Diċembru tas sena li għaddiet. Jina lest li niddiskuti dan miak fid-dettal fuq il-prassi tajbin u networks Ewropej ta' sensibilizzazzjoni għal radikalizzazzjoni aħna smajna l-messaġġ tiegħek minn settembru l-qoddim il-budget ta' network se jiġi eh, mizjut għal ħames darbiet minn 20 persuna ta' erba snin ilu għal 105.000 eh, eh, assoċjazzjoni, federazzjoni, NGOs li ta' kuljum jaħdmu kemm ikunu per eżempju gwardjani fil-ħabs, eh, klabs tal-sport, organizzazzjonijiet ta' zaza, ħagġenti penitenzjarji li ta' kuljum jaħdmu biex ikun skambju ta' prassi tajba ma' mhux biss, mhux sempliċement li dawn ikunu mixħutin online ximkien, imma jiservu wkoll ta' appoċ mill-konsulenza fuq talba tal-ċerti stati membri din ikkonsulta se tissaħħa ħassa me settembru l-qoddim ġifiri appoċ ġifiri xaħġa minnaħa tal-pratikanti lejn il-politikanti u kull sena u nofs ġifiri seniva u sena le sen organizzaw konferenza ministerjali fejn aħna se nistiednu l-ministri u anki il-prattikanti għal skambju ta' idejat fuq dak li ser ta' jibser ħażin, dak li għatir jtessir, dak li jtessir fuq livell nazzjonali, dak li tissir fuq livell Ewropew. Dawn il-messagġi kollha aħna smajnijom u waslunna ċar. Fuq l-internet, iva, effettivament l-sfida l-kbira hija li nħarsu il-libertà ta' dan din lodda fantastika li huwa l-internet imma nevitaw ukoll li ċerti kontenut illi per eżempju il-magazin eh, Inspire ta' Al-Qaida jimbieħ fil-kiosks forma kartaċeja għallek ipoġġu online għallek aħna rridu naħdmu ma' dan is-settur. Aħna ħloqna pjattaforma jien għandi kuntatt magħhom u huma qegħdin jitolbuna biex nisimgħu min huma u x'jagħmlu ċertu kontenuti li huwa illegali u hemm kontenut li huwa uh, radikali imma li wieħed ikollu opinjoni estrema fil-soċjetà demokratika mhux delitt imma mbagħad hemm dak il-limbu dik iż-żona griża li naraw x'inhu mal-kontenuti illi imorru kontra il-termini u kondizjonijiet tagħhom stess u li titlob lilhom mhux lilna lilhom huma għandhom iħassru il-kontenut li jkun ġie identifikat mill-Istati Membri u mill-Europol kif qal is-Sur Depre Umbat fuq l-edukazzjoni u t-talim emmek u koll l-Europa għanda programmi ġodda li jiġu wara l-program ta' Erasmus, Ġenes u ċittadinanza u u hemm biljun u nofs ta' euro li huma disponibbli eh, dawn mhumiex eh, programmi eh, maħsuba bħala programmi ta' sigurtà u ma ta' prevenzjoni ta' integrazzjoni, ta' ħsib kritiku biex ħarġu l-ħaddima jew studenti zara biex ikunem ikonna ġenerazzjoni ta' zazax li kunu jafu jaħsbu b'mod indipendenti u b'mod kritiku. Fi xur li ġejjin, għana se jkonna u sistema Ewropea għall ifriżar tal-assi ta' terroristi. Ikonna lista meta jkunu terroristi illi huma Eh, meqjusa bħala tali minn deċiżjoni tal-Konsil tas-Sigurtà tal-ġnus Maquda ikunu imnisla f'din il-lista ġifiri rapport kopri ħafna punti importanti li aħna għedin naħdmu fuq u maħna l-esti li namlu aħjar iktar malajr imma dana dejjem bla poċ ta' Thank you very much and to find Grazzi ħafna sa mill-ġdid rapporter, signora Dati. Euh, Grazzi ħafna, Sur President. Kien hemm ħafna mistoqsijiet, il-proposti kienu rikki ħafna l-ewwel net. Inti kont qed tistaqsi dwar l-approċċ komparattiv jekk l-informazzjoni hiex ta' kwalità tajba jekk ix kwantitattiva konna qed nitkellmu dwar renju Unit. Vera li fir-Renju Unit il prevenzjoni f'skambju skambju ta' prassi tajba jarrikka ħafna ta' ħafna taħriġ, ħafna esperimenti u dak li jolqotna meta qabla ma' pajjiżi oħrajn li l-kollettività taħdem ħafna tajjeb mal-istat u kulħadd involut fuq l-istess livell. U l-assoċjazzjonijiet ta' kollha li huma involuti huma involuti fuq l-istess livell li mhux l-istess f'kull pajjiż għaliex jista' jkunu ikun hemm ċerti stati membri illi ċerti assoċjazzjonijiet jew ċerti entitajiet ikunu motija inqas importanza minn oħrajn kienem u kol problema illi ċerti u huma meqjusa ta' kolur politiku partikolari għal daqstantina ta' iktar jew inqas importanza u għallek inqas effiċenza. Iva, iktar xo, ħafna xogħol xisir, ħafna formazzjoni. Mbagħad dwar kif se tiġenalizzata l-informazzjoni llum ħafna informazzjoni teżisti men ftit analiżi li ssir tagħha għaliex in-nies mhumiex imħarġa biex janalizzawa danna fuq il-mistoqsija tiegħek l-approċ li għandna nieħdu fuq il-mistoqsija ta' Signora Gomez iva għandek raġun jiena naqbel miegħek għandna punt ta' definizzjoni ta' formulazzjoni. Jiena meta talbuni biex nfassal dar rapport kelli diffikultà għaliex biex wieħed jiddefinixxi r radikalizzazzjoni, il-ġellied barrani li mhux barroni, din biex beskrizzjoni ta' radikalizzazzjoni, wieħed jista' jkun radikalizzat minn jkun terrorista u jista' jkun radikal reliġjuż mingħajr ma jkollok da vokazzjoni li jkun terroristi jew kriminali. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti, rridu nżommu moħħna miftuħ imma laqqas ma nistaw illi nkunu ta' sebajna fħalqna. Jiena naqbel ma'kom fuq il-kwestjoni tal-formulazzjoni hemm bżonn li nirfinuha u li konna għanijiet eh, preċiżi ħafna, xi tkun radikalizzat. Persuna radikalizzata li hija determinata li għandha għan illi twettaq rejat jew inkella li tħeġġeġ il-ħadd ieħor li wettaq rejat għalhekk dawn l-affarijiet irridu nifluhom bir-reqqa jiena naqbel magħkom iva l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox. Naħseb li huwa importanti għaliex dana jorbot ma' suġġett li ma tantx niddiskutuh ma nafx min qal li dana mhux il-post imma l-Islamofobija għaliex mhux l-Islam illi huwa problema fih innifsu. Huma il-prassi, il ċerti prassi li jintużaw li huma s-suġġett għaliex l-Islam mhux problema f'ebda pajjiż, ir-reliġjon fejn nifisa uh, eh, mhix problema wieħed għandu dritt li jemm ma jemmix prattika jew le, imma hemm prassi li qegħdin isiru pretest aħna rridu nevitaw li xi ċittadini Ewropej iħossuhom stigmatizzati jew inkella ikunu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Jien nista' ngħidilkom li llum li wieħed ikun inġenier fil-qasam nukleari jew fiziċista u jkollok isem li jista' forsi jorbtok ma' reliġjon eh, musulmana, diffiċli ħafna liħ dil-persuna illi isib xogħol għalhekk Din ukoll hija xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha, hemm min ma jridx isemmija, ma jridx iddiskutija għaliex dawn huma suġġetti differenti jaħsbu, ma jiena naqbel illi dawn huma suġġetti relatati. Nistgħu ngħidu illi Mbagħad l-Arabja Sawdija hemm in-nisa illi Eh, għandhom eh, libertà limitata ħafna konflitt ta' valuri mal eh, din l-entità li aħna nagħmlu parti minna aħna deputati Ewropej nħossu li huwa moderata ta' epwis, imma din hija suġġett ta' valuri u ta' prinċipji. Għalhekk jiena għattilkom fuq il-ġellieda barranin għadkom raġun fuq l-awtoritajiet Irakkini Iva, dawn huma għandhom raġun huma għallunna dawn huma ċittadini ta'kom li nejnu l-familji iva din ukoll li ħaġa tajba ja realtà hemm bżonn li l-Kummissjoni Ewropej eh, Ewropeja eh, eh, taħdem bisa biex aħna natu appoġġ lill familji li huma propju mitlufa ma jafux se jaqblu se jaqblu jagħmlu bir-radikalizzazzjoni ta' uliedhom. Jiena L-esta li kollu kunem xie emendi fuq dan il-sujġet sur Hopin intijat fuq radikalizzazzjoni u fuq il definizzjoni Iva, wieħed jista' jkun radikalizzat mingħajr ma jkun kriminali jew terrorist, jew inkella jkun integrist reliġjuż mingħajr ma jkun terrorist jew kriminal. Jekk aħna m'għandniex definizzjoni ma nistgħux ta' nagħmlu prevenzjoni u laqas ma nistgħu naħdmu jiġifieri hemm xogħol ta' definizzjonijiet ta' tfassil ta' definizzjonijiet li jrid issir, Umbagħad il-Musulmani huma l-ewwel vittmi ta' dan it-terrorizmu huma l-ewwel vittmi huma ta' dawn il-persuni radikalizzati għalhekk irridu nalmu il-persuni biex ma jirradikalizzawx ruhom. Fuq l-iskambju ta' formazzjoni għandkom raġun tiftakru s-sur Kirkhoff ġie stess u stess għedinna li jek għanna nużaw lodot illi għanna hemm bżonn li s-servizzi tal-informazzjoni kooperaw bejnietom iktar milli jagħmlu llum. Hemm kooperazzjoni tajba bejn ċerti pajjiżi ma' kulturalment hemm servizzi tal-informazzjoni f'ċerti pajjiżi li ma jridux jikkooperaw mal-oħrajn, ma jridux jagħtu informazzjoni ta' natura sensittiva għalhekk iridu nistinkaw biex kun hemm iktar kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-informazzjoni li wieħed jgħid hija l-ħtija tal-internet dina xi ħaġa li ntqalet Eh, ħafna jien maċ li kollox eh, huwa għattor tal-internet għat imma li radikalizzazzjoni jissir permezz tal-internet illi l-internet huwa kamp ta' taħriġ virtwali hija realtà mhix ħmerija li jgħat hija realtà ħafna żgħażagħ li huma maqtuwajn mis-soċjetà illi għattaw il-ġurnata kollha qoddim il-kompjuter tagħhom isiru radikalizzati minn dawn il-videos isibu fuq l-internet għaliex il-, -il l-ISIS e għandhom internet states u għandhom video, internet sites u videos b'dawn l-affarijiet jiġbdu l-nies wara kollox. U mat dawn it-tfal jiġu lura għaliex il-Hollywood li jkunu raw fuq il- fuq il-video jew fuq l-internet site mhux ma jtkunx ir-realtà li jkunu sabu meta marru hemmhekk għallek fl-istrateġija globali jintat li memx eh, minn għal li memx vizjoni. Iva, anzi, dan huwa element illi nsibuħ kullimkien li għanna bżon ta' strateġija globali u jekk ma jkunni strateġija globali mux jirne xilna, mbagħad fuq l-użu u l-isfruttament tal-prassi tajbin illum ma nafx min kien qed jgħid illi miex imsemmija b'mod ċar Le, issa rridu nġeneralizzawa, rridu naraw li muma il-prassi li taw li iktar riżultati tajbin u nifirxuhom u nużawhom fuq livell Ewropew. Barbara Spinelli qalet li effettivament fuq ir-repressjoni li għanda dubji fuq ir-repressjoni fuq l-orientament b'mod ġenerali u radikalizzazzjoni fil-ħabsijiet. Forsi għedin nifokaw, jek nifokaw iż fuq il-ħabsijiet, Eh, nista forsi noħol u segregazzjoni fil-ħabsijiet, imma le għalix l-esperimenti li saru fil-ħabsijiet għandkom raġun fl-Italja bħal fi Franza kena ħafna izolament eh, tal-gruppi ta terroristiċi, per eżempju fi Franza għal dawk li ġu mill-Korsika u l-Baski u l-mafjużi. Imma dana mhux il-kas fil-prassi tajbin li jintużaw fl-Europa, anzi hemm postijiet u Eh, binjiet fejn dawk li huma ikkondannati għal terroristi jinżammu hemmhekk imma dawk kollha illi iduru madwarhom għalhekk hemm bżonn ta' evoluzzjoni jew fejn jaraw li jkun hemm bidla fil-imġiba tagħhom jew ikun hemm sinjali ta' radikalizzazzjoni jiġbru l-informazzjoni u mhux billi wieħed jiżolhom jew eh, iħallihom waħedhom illi dan eh, jista' forsi jgħinna biex nagħmlu iktar prevenzjoni. Aħna ma rridux nisħu fuq is-segregazzjoni jew l-iżolament. imma mhijiex segregazzjoni, hemm eh, differenza bejn l-iżolament totali, segregazzjoni u li ngħidu illi aħna għandu jkollna sorveljanza iktar individualizzata sabiex nindunaw b'dawk illi jkunu ġew radikalizzati. Nibat lek esperiment illi sar fi Franza li tieħed bħala eżempju fil-ħabs ta' Fren fejn ma sirx iżolament imma sorveljanza tal-ħabsin li jirradikalizzaw ruħom. Li mannu kol, dinu kol ja xaħġa eh, veru, imma għallu li l-problema mux li mam, da kolla illi jirradikalizzaw ruħom ma jmorrux għant l-imam ma li xiqisu li mumiex musulmani tajbin bżon li l-imam ikunu eh, eh, mħarġa ħjar li jitkelmu l-lingwa għalix persuna Eh, radikalizzata ħafna minnhom mhumiex aqara, jiġifieri laqas jitkellmu bl-arbi. Jiġifieri ikollhom eh, eh, dan il-proċess ta' introduzzjoni biex ngħidlek. Hemm bżonn li jkun hemm adattament għall kuntest ukoll għal PNR, is-Sinjura Spinelli għalet li hija kontra l-ħolqien ta' sistema tal-PNR Ewropea Jiena najt li jiena naqbel mal-ħolqien ta' sistema tal-PNR Ewropea, imma mbagħad il-problema li għandi jiena b'din is-sistema hija l-protezzjoni tad data. Dan huwa suġġett li huwa importanti huwa veru li jiena hawnhekk għandi dubji dwar l-użu li qed isir mid-data u l-protezzjoni ta' din l-istess data. Jiġifieri id-dibattitu mhux jew favur jew kontra jew it-tajbin kontra l-ħżiena, irridu nkunu sempliċement realistiċi u rridu wkoll nkunu kapaċi nsibu kompromess il-Sinjura Jean Lambert fuq il-definizjoni ta' radikalizzazzjoni tal-ġellieda Ewropea għandek raġun għaliex tamma jilimitax ruħu biss għal komunità partikolari, reġjon partikolari. Intom tkellimtu dwar il-frontiera bejn ir-Russja u l-Ukrajina, hemmhekk m'hemmx Islamiżmu eh, radikali, għalhekk hemm bżonn li aħna nsibu definizzjoni illi tista' twassalna biex noħorġu b'soluzzjonijiet li jkunu effiċenti Għalhekk jiena fuq dak naqbel u dak li jiena bħala introduzzjoni għal rapport tiegħi huwa li s-suġġett definizjonijiet definizzjonijiet se jkun suġġett importanti. Irridu jkollna dawn id-definizzjonijiet inkella eh, maħna sa niftemu qatt se noqogħdu nipaċċu fil-vojt u ma nagħtu xejn konkret. Issa fuq l-istigmatizzazzjoni naqbel ukoll kwistjoni tal-islamofobija, dawn is-suġġetti ukoll huma importanti ferm. L-edukazzjoni wkoll hija parti mill-prevenzjoni din ukoll hija realtà U għal dawk li imorru jġildu mbatt jġu lura, hemm xuħut illi jiġu lura da ma jkunu wetqu ebda rejat ma jkunux wetqu delitti imma xorta għandhom bżonn minn jieħu ħsiebhom jafjom attenzjoni minħabba traumatizmi fil-grupp politiku tiegħi politiku hemm min jaħseb illi dawn iż-żgħażagħ ma jiġux lura Le, jiena ma naħsibx li dawn għandhom jitħallew fej qegħdin u ma jitħallew xie lura għaliex mhux sejjejn lil familji tagħhom mhux sejjejn lil dawn l-individwi li ngħidulhom tridu tibqgħu fej mortu issa ma tistgħux xie lura. Iva, kawzi ta' radikalizzazzjoni, skużuni jiena eh, ma rridx ikun eh, nagħmel politika tal-politikanti, imma eh, hemm f'xi mument m'hemmx Eh, biss impatt soċjali, jiena kont maġistrat u kultant um għandhom għanijiet eh, ċari ħafna li jwet u rejati kontra s-soċjetà tal-punent. Ġifiri, emżon ta' sanzjonijiet, emżon ta' repressjoni, ma fuq l-aspetti soċjali għattilkom integrazzjoni, edukazzjoni, taħriċ, għajnuna l-familji, appoċ l-familji, emmek fuq da' naqbel ma'kom dawn huma ma' lodot kollha ta' deradikalizzazzjoni u il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, imma il-repressjoni eh, trid issir f'każ li dawk li jkunu ehm, għamlu dawn l-affarijiet, hemm ukoll jekk ikun hemm din it-teddida tista' forsi sservi ta' deterrent. Anke ġlieda kontra l-Islamofobija tista' tkun diswasiva. Sur Depre jena naqbel miegħek fuq il-Kummissjoni ta' tilli kont naqra ħarxa imma mhux għax kont ħarxa, aħna eh, aħna konna ħafna memos minn għant il-Kommissjoni u jibqaw biss prinċipji biddilna l-Kommissjoni u nittama li did darba l-Kommissjoni mista toqgħod tistat paċ fuq il-prinċipji wasal iż-żmien li timplementa il-prinċipji li titkellem fuqhom. Tajjeb li wieħed jitkellem fuq il-prinċipji imma aħjar li implementom. Fuq l-Europol naqbel 100% intom hawnhekk għandkom raġun l-Europol jista' jirreaġixxi fuq il-kontenut leċitu u illegali li hemm fuq l-internet. Imma mbagħad nistgħu ngħidu iva din hija ċensura le kontenut illegali mhux qed jiġi ċensurat, jekk mhux legali mhix ċensura hija eh, kontenut proibit għalhekk hemm bżonn li jkollna persuni li jkunu kwalifikati biex jidentifikaw il-kontenut u jekk ikunu illegali iridu ineħħuhom. U jekk xi ħadd iħoss li tkun saret inġustizzja miegħu u tneħħa kontenuti li ma kienx illegali għandhom il-mezzi li jitolbu rikors. Mela fuq il-kontenut fl-internet dan kontenut jew huwa legali jew mhux legali. Eh, mhux ġudizzju morali li qegħdin eh, natu. Is-sur Depre għal ukoll xi ħadd li ma jagħmel xejn, ma jkun għamel xejn ma tistax tinsanzjonah Issa jekk ikun hemm kontenut illegali intom taq titneħħieħ u mbagħad ma jneħħiex, allura iva mbagħad dak il-mument tista' tissanzjonah. Fuq dan is-suġġett aħna nistgħu fil-fatt intejbu anke l-mod kif inhu miktub dan dan l-aspett. Mbagħad hemm il-paragrafu 9. Iva, dan għal niddiskutuh eh, ras imbras. Skużawni, eh? Skużawni, e, niddeja illi qed ninterrompikom jgħid il-President e, u s-Sinjura dati tajt illi se tikkonkludi. Rashida jiena misni għatlek illi ma kellekx għalfej twieġeb il-kulħadd. E, tortija għax misni għatlek li ħafna mill-kollegi kienu għedin ifasslu l-emendi Eh, tagħhom għall-24 tax-xar u kienu qegħdin tuk l-idejat u jgħidu lek x'beħsibhom u bħala idejat. Inti għamil ħaġa tajba li weġibtom il-koll, imma ma kellek għalfejn, imma sa jogħġbok ipprova ikkonkludi. Issa fuq il-Kummissjoni li qalet li kien hemm bżonn ta' ħafna sfumaturi, naħseb li rapport huwa uh, sfumat ħafna fuq il-budget ta' ran li jiena kontenta li se jiżdied għaliex huwa eh, għodda uh, importanti ħafna. Dana eh, bħal meta wieħed jitkellem dwar l-imħabba u jgħid li jħobb, jekk inti tħobb mhux biss tajt il-klim sabiħ imma wkoll turi bil-fatti internet iva għandu il-karta ta', regoli u dawn iż-żoni grizi biex najtek għandhom ikunu indirizzati fil-karta ta' regoli jekk dan ma jkunx il-każ hemm bżonn li jaħda nieħdu azzjoni fuq l-edukazzjoni, nikkonkludi fuq dan il-punt, il-finanzjament ta' terrorizmu għadna li se nifriżaw l-assi u l-beni ta' terroristi, s-Sinjura Gomez għalet jiena se nifriża l-assi ta' terroristi kun hemm traċċabilità tal-finanzjament ta' ċerti stati li finanzjaw skejjel, assoċjazzjonijiet u organizmi mhijiex l-istess ħaġa. Imma l-lum m'hemm xejn il-liġi konkluż fuq dan is-suġġett u nixtieq il-Kummissjoni taħdem fuq da' suġġett aħna lesti li nappoġġawkom. Issa l-aħħar punt, edukazzjoni, Erasmus, taħriġ, skużawni imma zazah li huma ikkonċernati hawnhekk ninaqat ma' Sinjura Mofdalen le Erasmus palma tafu huwa aċċessibbli għal tfal u eh, studenti ta' klassi medja jew klassi uh, privileġġjata u mhumiex iż-żgħażagħ illi qed nirreferi għalihom fir-rapport tiegħi. Jiġifieri kieku dawn ikunu eh, eh, disponibli għal nies minn min, eh, min, background soċjali ftit zvantaġġat biex ikun hemm iktar solidarjetà fl-Ewropa. Grazzi. Thank you very much, Ms. Dati. I think that turned into very good comprehension. Grazzi ħafna l-Sinjura Dati. Naħseb illi dik kienet diskussjoni eccellenti illi smajn ħafna klim ta' tifħi, però fl-istess waqt fejn kien hemm tassib ġi espress ukoll. U inti, sinjura Dati, provajt tindirizza dan it-ħassib. Eżattament kif kellek tagħmel. Infakkarkom li tressiq għall-emendi huwa eh, il-25 ta' ġunju, dik hija l-iskadenza, l-25 ta' ġunju ġbir ma tantx fadal żmien, għalhekk eżis membri u l-emendi li għandkom tress u ħalli bekk ikollna eh, rapport eh, tajjeb. Nixtieq insemmi ukoll illi fl-24 rridu nibdew il-votazzjoni u għalek ser kolna naġlu fil-punt li jmiss huwa rapport tiegħi mela jiena ħan nipprova naġġel u nafas kemm jista' jkun. Però kif dan huwa l-aktar eh, punt li tista' titposponi għax forsi huwa il-rapport tiegħi. Madana kollu ser niprofa namel dak li dejjem ngħid lilkom biex tagħmlu nitkellem malajr. U wieħed jittama li ma tantx hemm kelli ma li jixtuqu jitkellmu ħalli fl-24 nibdew il-votazzjoni. Mela, biex nintroduċi dan is-suġġett, kollegi, din dan huwa segwitu tar rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-rezoluzzjoni li adottajna s-sena li għaddit rigward is-sorveljanza elettronika tal-massa li aħna ġejna mitluba biex nkomplu nagħmlu monitoraġġ tal- kwistjoni uh, eh, ta' din il-kwistjoni u nerġgħu nindirizzaw il ġdid fil-plenarja biex nagħmlu dan il-gruppi il-gruppi politiċi id-deċidew li indirizzaw mistoqsija orali l kunsil u l komissjoni fil-plenarja sabiex jadottaw rezoluzzjoni. Din hija il-mod kif iddeċidejna li ħan proċedu. Għalhekk illum ser nipprova eh, nippreżentaw mill-aktar fis possibbli għabbozza daw il-mistoqsijiet u ta' din ir-rezoluzzjoni wara jkollna skambju ta' femiet. Għalhekk kisis iżis kollegi li li eh, ngħid kemm jista' jkun malajr li huma l-punti prinċipali marbuta ma' din il-abbozz eh, ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni. Bħala introduzzjoni, jesis kollegi, tafu illi fil-mandat li għadda, u dan partikolarment qed ngħidu għal min ma kienx hawn fil-mandat li għadda, illi kien hemm inkjesta fuq eh, is-sorveljanza elettronika tal-massa li waslet għal Eh, għal korpus ta' marzu tal-2014 u dan kien eżerċizzju mhux li qatt ma milna bħalu fil-fatt kien hemm 16 eh, il-smieħ dwar dan is-suġġett involvejna il-pajjiżi bħal Stati Uniti u anka il-Brażil u aħna ridna niskuraw illi il-proposti speċifiċi li jisiru jista' jisiru l segwitu li jibqaw fuq net tal-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea għalkemm issa qed naġġel fuq dan, però din kienet is-sustanza tal-kwistjoni. Issa nisabu fit-tieni fażi ta' din l-inkjesta aħna eh, kellna namlu follow-up, segwitu u nerġaw kom dwar din il-kwistjoni. Il-tressiq tal-emendi, il-skadenza tressiq tal-emendi il-29 ta' ġunju tal-2015 u aħna xtaqna li kolna proċedura li dan dan il-kumitat li tkun kemm jista' jkun trasparenti possibbli. U għalhekk aħna deċidejna li nużaw din il-proċedura. Sa mill-adozzjoni tal-rapport tas-sena li għaddiet kien hemm diversi revelazzjonijiet, pereżempju dik ta' Edward Snowden rigward il-ġabra ta' informazzjoni permezz tal-rikonoxximent tal-wieċ u anka rapporti ta' ċerta komunikazzjonijiet sensibli u sensitiva li ġiet interċettata bħal per eżempju il-ġamal tnejn li kienet l-ikbar interċettazzjoni ta' sim karta għazzaret barra minn hekk kien hemm ukoll diversi żviluppi bejn l-Istati Uniti il ġinu Mawda u l-Istati Uniti u dan ta' l-idea illi jkun hemm biex kun hemm rinview ġudizzjarju medju ġudizzjarju. U uh, dan uh, inkluda wkoll dawn il-punti fil-korpus ta' li semmetilkom qabel. Mela l-ewwel qabel kollox rigward safe harbor. U uh, dan inkluda fih fil-fatt Eh, dan l-eżerċizzju inkluda fih 13 il-rakkomandazzjoni li ntbatu lill istati Uniti. Il-Kumitat kellu jirċievi feedback, però għadna qed nistennew, barra minn hekk għadna qed nistennew deċiżjoni tal-ECJ eh, ukoll rigward eh, din sentenza tittinqasam l-ECJ stess u Fuq dan l-aspett nixtieq nisħaq ukoll fuq żewġ punti. L-ewwel net li l-Parlament Ewropew mhux ser jaċċetta l-ebda li uh, tkun iktar baxxa inqas b'saħħitha minn direttiva tal-1995 barra minn hekk nixtiequ li naslu għal uh, bil rigward l-infurzar tal-liġi sa' Ottubru tal-2015 dawn huma żewġ punti prinċipali li nixtieq nenfasizza dwarhom Unbat, fuq eh, il-ftejm Umbrella Umbrella Agreement. L-Istati Uniti hija rimedju li eh, l-Istati Uniti fil-fatt hija eh, impenjata għal dan ir-rimedju li jrid isir u li jitlob li jkun hemm adozzjoni fil kongress Unbat, rigward ċerta aspetti li ma ġewx meqjusa Rikward dan kienem konferenza ta' jumejn li aħna attendejna li għaw minna għek nirringrazzja l-kollegi li kienu għamek prezenti kienet laqa li, li kienet organizzata eh, l-ħamis u l-ġimma ftit ġimgħat ilu kien hemm l-involviment tal-parlamenti Belġani, Italjani u Ġermaniżi. U l-idea kienet li jkun hemm skambju tal-aqwa prassi. Ovvjament hawnhekk nix biżejjed kompetenza, però nistgħu nqisu li midik li mi laqwa prassi użata fi diversi stati membru, naħseb dan nixxilna namluħ. Mbagħad rigward is-sigurtà tal-IT aħna uh, isna wkoll eh, l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni fuq l-istess rakkomandazzjonijiet tana stess biex iżżid is-sigurtà fiħdan l-IT. U aħna ħdimna ma' Sinjura eh, Valjan u anka mal-DG responsabbli mill-IT u l-ITEC U attualment il-komitat jixtieq jorganizza eh, konferenz eh, laqa rigward eh, din il-sigurta li għanda s-sir sal-axħar tal-2015, ġifiri fuq dawn il-punti għal darboħra għandu bżon hemm segwitu sistematiku. Issa rigward il-ħarsin tal-whistleblowers għal darboħra il-rakkomandazzjoni tagħna hija dik li tajna fil-mandat li għadda. Aħna tlabna lill-Kummissjoni biex tagħmel studju rigward il-ħarsin, il-programm ta' ħarsin tal-whistleblowers. Il-Kummissjoni dan ma għamlitux u għalhekk nitolbuha biex tal-aħħar tal-2016 l-aktar tard tippreżenta komunikazzjoni fuq dan is-suġġett. Imbagħad rigward l-iżviluppi tekniċi ta' kumpaniji tal-IT. Uh, Il-Kummissjoni tat informazzjoni dwar uh, l-encryption subscription u notat ukoll illi diversi kumpaniji nidew pjanijiet biex itemmu l-encryption bħala rabda tal-sorveljanza tal-massa. Għetna tal-flaħħar, għaziz kollegi. Nistaw naraw ukoll mill-istat attuali tal-affarijiet tal-affarijiet eh, illi għatfadlina ħafna sabiex eh, nissudisfaw rakkomandazzjonijiet kollha fuq livell tal-Unjoni Ewropea nisqu aktar fuq kwistjonijiet ta' privatezza, eċetera, però eh, għalkemm qed nitkellmu ħafna m'hemmx mhux qed jittieħdu biżejt miżuri konkreti. U eh, eh, dak li qed nagħmlu mhuwiex b'konformità mar-reżoluzzjonijiet li għamilna. Para minn hekk il-komunikazzjoni trid issir iktar sigura u rridu nipprovdu lill individwi aktar għodot Eh, biex jgħinuna f'dik li hija encryption. Għalhekk it-ħassib tiegħi huwa illi fuq ir-reżoluzzjoni in ġenerali għatfadilna x'naqtfu. U għawek ser nkun provokattiv apposta Però nixtieq nejt li fuq ir rezoluzzjoni għatfa dal ċerta lakuni u fuq dan il-punt nixtieq eh, ngħaddi l-kelma lil dawk il-membri li kienu qed isegwu dan is-suġġett mill-viċin u nitlobhom sabiex jitkellmu dawn huma l-membri tal-grupp tal monitoraċ u nibda minn Axel fidejk Axel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich Jina nishtiq najt kentejn dwar rezoluzzjoni, pero ser nilimita ruħi minħabba raġunijiet bħal l-ewel net, paragrafu erba, nista najt li dinja daqxejn skaduta li xil l-Kunsil wasal għal-ftejn fuq il-protezzjoni tad data U għalek jina naħseb li din ma dix totalina, sa paragrafu 6 nishtiq najt li sena wara dan il-pakket fil-forma reċenta tiegħu m'għadux iktar effettiv. Forsi l-istess mod nistgħu nibdew negozjati dwar dan, però jekk dan għandux jasal konklużjoni fl-istess waqt, eh, dan huwa punt rridu naraw daqsxejn, rridu nkunu flessibbli dwar dan l-istess trattament. Issa, mistoqsija fuq paragrafu 9 sa 13 dwar safe harbor. Jien nħoss li jekk aħna ma nixux nirrepetu dak li għadna sena li għaddiet, għalhekk aħna rridu naddattaw għal ċirkustanzi prezenti u najdu li l-ewel qabel kollox nappoġġaw il-negozjati tal-Kummissjoni u ser nevalwaw ir-riżultati kien ikkonsidraw alternattivi li permettulna biex niksbu safe harbor permezz ta' mezzi oħra forsi permezz tal-post forsi jekk mhux kollox ikun installat kif nixtiew aħna nistgħu nitolbu l-kanċellazzjoni sa paragrafu 18 il-sigurtà nazzjonali tibqa' taħt ir tal-istati membri u għalhekk m'għandniex eh, mbab saffari dak il-lat, dak jgħu barra t-setat tagħna mbagħad paragrafu 20 FTP jiena naħseb li s-sena li għaddiet aħna ma kellniex informazzjoni dwar abbus irridu naraw għalfejn nixun għajmu dan il-punt minn ġrid, dimmi xaħġa li nixun nikkontemplaw dwarra. Issa paragrafu 24, is-sensazzjoni tiegħi li m'għandniex setat biex namlu dan fuq livell tal fuq Ewropew. Paragrafu 30 jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni li dan jista' jkun żmien f'waqtu, pero għanna nidħlu jew niddiskutu meta jkun xir aktar mill żomma skeda fissa. Grazzi ta' sew, grazzi li sem kont konċis, naf li kien hemm ħafna punti, naf li jinti jishtaqt tgħid aktar. mera. eżis kollegi f'dan l-ispirtu sernala il lista ta' kellima is-Sinjor Spinelli, Sur Kirchhoff, is-Sur Coelho, is-Sinjura Ernst u il sinjura Sippel. Jekk taċċettaw, Mela, natikom ftit minuti, kull wieħed għaliex fl-24 nirridu nivvotaw. Jekk intom taċċettaw, il-kollegi kollha jaqblu, nimxu b'dan il-mod, mela ifa kjoġbok fidejk. Grazzi tas-sews. Sur President, grazzi. Mil-ġdijt nishti nir-ingrazzja għal boħra għal rapport għal livell u li aħna pala partit ta' ħodur ser nkun din naċċettaw, nappoġġaw. Aħna flim imkien mija ki dispieċina dwar il-frat li il-ftemiet fuq il-Say Harbor u il-Swift maġew sospizi wara il-diskoperta ta' sorveljanza tal-massa fuq il ċittadin tal-Unjoni Ewropea aħna bħalkom jiddispjaċina li l-istati membri ma waqfux is-sorveljanza tal-massa b'kooperazzjoni mal-NSA u anki l-GCHQ. Jira jkun inżit najt li l-iskoperta ta' sorveljanza mill-servizzi sigurti tal-Germania ta' bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea fissem l-Istati Uniti xi ħaġa li taħsadna tassew u li sissa għat ma kellix impatt fuq l-opinjoni pubblika kif stennejnija li wieħed jiskopri li kien hemm din dan ispjunat sħiħ fuq 50 din hija ta ħaġa li verament tissorprendina u ma kienx hemm reazzjoni ta' sorpriża hemm nuqqas ta' sigurtà fuq sistemi ta' eh, l-Unjoni Ewropea jenħarsu lejn l-attak fuq il-Parlament Ġermaniż. Jien inħoss indinjazzjoni kbira anki il-perspettiva tal-Kummissjoni kellha tkun aktar urġenti sabiex tafas fuq il-konfidenzjalità tan-negozju li ġiet infittxa biss mill-lobbyist aktar milli daħlet f'direttiva li tinkludi din il-kwistjoni u kol. Għanna bżon sistema ta' allerta 300.000 ċittadin tal-Unjoni Ewropea appellaw għal-Kommissjoni għal din innuqqas ta' pozizjoni finqas minn xar u għalek memx sistemi ta' allerta. Snowden ma irċivix asil xorta waħda għadu f'Moska U għalhekk f'dan l-isfond il-direttiva tal-korporazzjoni tħaħsadna tassew. Aħna konna din nitolbu għal mail li kun decrypted sentajn ilu pero s-istadu ma seħxin. Permetti li ftit minuti sur president għalli xina kontra il- liġi tal-intelligence franċiża li hija ta' tħassib konsiderevoli dik il-liġi tippermetti li servizzi segreti jagħmlu monitoraġġ fuq iċ-ċittadini kollha. Blebda mod m'hemm skrutinju għaliex u għandhom eh, entità ta' skrutinju qawwi għandhom ftit nies li qegħdin jaħdmu part-time sabiex bekk jagħmlu studju ta' interċettazzjonijiet Mela fuq il-situazzjoni Franza għandna deċiżjoni fuq il mal-kirordinaturi li feħed niddiskutu liġi Franċiżi, ċar mekk ħajkonna diskussjoni sħiħa dwar dak l-aspett. Mela, nitlobkom biex iżommu mal-ħin eżis kollegi għaliex fl-24 eh, irridu nivutaw mbagħad għandna il-laqa ma' Sinja Ferrara rigward il- eh, l-sede u libe flimkien. Is-Sur Kerkov fissa. mela ser nkun fil-ħanżu fil-qosor, ser nixet l-attenzjoni f'daw il-punti, mela kif diġan ġimistqar, il-kellim u kol inkluda, naħseb kien is-Sur Vos, nixi għanzi nfakkar li il-kompetenzi li ma jkunux motija l-Unjoni Ewropea taħt it-trattati l-responsabilità tibqa' fiħda l-Istati membri li l-Unjoni Ewropea li għandha tirrispetti il-ħidmit tal-Istat, anka l-integrità territorjali u tħares is-sigurtà, u għalhekk is-sigurtà nazzjonali hija responsabilità ta' kull stat membru. Din hija xi ħaġa li jien nappoġġa bisħieħ nappoġġa kol protezzjoni politika ta' protezzjoni ta' data b'saħħitha u kondotta tajba minnaħa tal-servizzi sigriti dawn għandhom isiru jew permezz ta' kumitati ta' studju mhux mill-Parlament Nazzjonali u koni nikkjarifika l-punt tiegħi jiena dejjem kif kont tafu intom kont miftuħ fl-oppożizzjoni tiegħi rigward Sur Snowden. Is-Sur Snowden fl-opinjoni tiegħi kriminal li għadu maħrub li għandu jerġa' lura fl-Istati Uniti sabiex jiffaċċa l-ġustizzja. Aħna kellna aħbarijiet dawn l-ħar 48 sija dwar id-dannu li kawza Sur Snowden mhux biss l-Istati Uniti ma anki li servizzi ta' intelligence uh, eh, l-Unjoni Ewropea u l-ħsara li għajjem huwa perikola ħafna ħajjiet u anki forsi kien hemm xi nies li tilfu ħajjithom fl-forzi armati mhux biss l-Istati Uniti ma kif l-istat fil-Ewropa. U ovvjament dawk jistgħu jitqu bija jew jitqu bina maħna għat nitkellmu fuq nies li tilfu ħajjithom minħabba dak li għal Snowden kien hemm servizzi segreti wkoll li batew għalhekk dawn l ma jistawx jiġu appoġġjati minn ħadd jew minn ħadd ieħor. Nagħti l-kelma sal-Barbara Spinelli. Grazie Presidente, e volevo innanzitutto Grazie tassew l ewwel qabel kollox jiena eh, nirringrazzjak għal rapport eccellenti li inti ktibt u anki il- esprimejt frustrazzjoni u determinazzjoni sabiex bekk nużaw dan id-dritt legali biex niprotestaw kontra l-falliment tal-Kummissjoni biex tiħu azzjoni u timplementa programmi l-kwistjoni fuq il-whistleblowers. Sfortunatament aħna ma kellniex tweġi bitċari u jien naħseb li din hija kwistjoni serja ħafna serju ħafna li hawnhekk isur snowdrejt jiġi akkużat li eh, kawza dannu l-individwi li ma milxek mux vera, ikun impost possibli ninkludu inkludu fil-rapport il-protezzjoni ta' ġurnalisti. Mux biz dawk il-persuni li jaħdmu l kumpaniji ma il-protezzjoni ta' ġurnalisti li edin jinformawna u jishtiqu jiproteġu s-sorsi tagħhom impressjoni minna ta' multinazzjonali hemm appelli li qed issir sabiex niddefendu il-direttiva sigrit, direttiva ta' direttiva sigrita. Nat il-kelma sal-Sur Carlos, grazzi ta' Sur President. Fuq kollox nishti nifraħlek fuq il-test li inti introduċejt dan u dmija bazi tajba ċellenti għax xultana tista' titjieb, pero fuq kollox tiġbet l-attenzjoni għall-loqsma kollha fejn aħna rridu nsibu tweġibiet l-iktar biżalandi u tħassib meta niġu għal kwistjoni ta' sorveljanza tal-massa i li ikollna suċċess meta nirreaġixxu meta jħroġ skandlu fil-medja u mbagħad nifqu hemmhekk il-Kumitat tal-Libe m'għandhomx jifqu hemmhekk, għandhom iżommu ma' din il-kwistjoni, nix nisaq żewġ punti mela l-ewwel qabel kollox irridu nkunu ċari fir-relazzjoni tagħna għam pajjiżi terzi u t tininet ma nistawx noqodu bidejna fuq zaqna u najdu dan le mux ejjat fit taħt is-setat tagħna. Huwa veru li biex inżommu għajnejna fuq uh, ċertu affarijiet u nafu li per eżempju s-servizzi sigriti huma responsabilità nazzjonali, però aħna ma nistgħux nifqu ma nirreaġixxux għal dak li seħ. Il-Kumitat flimkien mal komitanti parlamentari li huma responsabbli għal monitoraġġ ta' servizzi sigriti għandu jkun hemm anki skambju tal-aħjar prati dan ifisser li fuq livell Ewropew aħna ma nistgħux insibu tweġiba u l-kwistjoni fundamentali hija din pajis l-Unjoni Ewropea fejn skrutinju parlamentari ma jaħdimx u fejn revizjoni legali ma teżistix, dan ifisser li hemmhekk se jkun hemm riskju ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem dak il-pajjiż. U din hija xi ħaġa li taqa' taħt ir-responsabilità tagħna u ma nistgħux nevitaw u ninjoraw. Grazzi ta' sew Carlos. L-Onorevoli Cornelia Hertz. Grazzi ta' sew Claude l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni li huwa tajjeb li għana din ir-riżoluzzjoni ta' mozzjoni jew din ir-riżoluzzjoni, però xejn ma nbidel meta nqisu l-NSA, xejn ma nbidel bis-servizzi segreti kollox għadu għaddej l-istess. U hawnhekk aħna nippruvaw nerġgħu niżbu l-fiduċja minn ġdid u din ħaġa diffiċli tidher li din ir-riżoluzzjoni tajba, però m'għandix fiduċja. It-tieni punt, id pakket ta' data irrid jinżam bħala xaġa waħda. Jiena nkwetata li parti minna parti interattiva tista' tiswa fi xej. Hawnhekk inna nitkellmu fuq dan din is-sitwazzjoni u għalhekk din il-parti m'għandix tiġi injorata, m'għandix naqtawa barra. Umbat rigward is-safe harbor, m'hemm xejn inbidel dan il-qasam u għalhekk forsi nistgħu inkomplu nżommu sospensjoni, aħna konna jenna nitolbu għal dan l-aspet, anki meta niġu rekomandazzjoni tal-Kommissjoni, rekomandazzjoni ma kienux, ma ntlaħqux kompletament, mbagħad rigward diskutinju demokratiku, ma nafux eżattament x'inhu l-aktar denominatur baxx, iridu naraw eżattament x'inhu dak li importanti fis servizzi segreti, però dak li naraw li m'hemm skrutinju adekwatu ninnutaw li fi smieħ dan ħareġ. Umbat għanna l-kwistjoni tal-whistleblowers, din hija espressjoni ta' demokrazija, ma nistax nġiddu l-whistleblowers, pero eh, ma nistax nġiddu aspetti mbagħad marbuta ma' demokrazija, x'dawn jimxu jitfit. Anzi aħna rridu nipproteġu l-whistleblowers għax dawn ma' parti mid-demokrazija u parti mill-espressjoni tal-libertà, libertà tal-espressjoni. And finally, uh, Birgit. Grazzi sanat il-kelma lil Brigitte. Grazzi tassew u nkun grata kiku il-kollegi jifqu jitkellmu fuq affaj differenti. Bridget, dak rwol tiegħi jien suppost namelek. Mela, nista' nitkellem fil-qosor aħna hawnhekk qed niddiskutu eh, din il-kwistjoni nappoġġaw ir-riżoluzzjoni tar-rapporter jiena minix kontra li nsemmu affarijiet mill-ġdid u nirrepetu għaliex għandna situazzjoni li mhux qed jinbidlu għalhekk aħna rridu nfakru mill-ġdid dak li aħna tlabna fiħdan il-rapport inizjali fuq il-rapport tal-NSA, it tininet fuq il-sigurta nazjonali. Jina mux biss għandi sensazzjoni li din ta' taħt il-kompetenza tagħna, politikament jina konvinta li din i ta' bilħaq kwistjoni Ewropea għaliex jekk aħna nitkellmu dwar reati transnazzjonali serji, sigurtà ċibernetika, dan kollu jorbot mal-responsabiltajiet Ewropej, ġifiri hemmhekk hemm responsabiltajiet Ewropej. Umbat, jekk aħna għannix insemmu il-servizzi ta' sigurta nazjonali Jina miex kontenta li namelek, pero ħna minna, u din ma toċ bissa l-NSA għal rapport inizjali li għamilna u servizzi sigritti tal-Renjuni, diġa semmejna u kol dawk tal-Germania, għanna l-kwistjoni ta' Franza, jġifri Iva, mħafna xoll li jrid issir u fuq il-pakket tal-protezzjoni tad-data, xinajdu hemm għandna bżonn l-approċċ ta' dan il-pakket għaliex inkella aħna ma nistgħux inkunu ċerti li hemm l-istess livell ta' salvagwardji li ser ikun fid-direttiva ġifri iva jien appoġġa bisih rapport tiegħek sur President. To relief, thank you. Seraħt li moħħi Bridget. Mela, nixtieq ngħid li kif qalu ġoli u il-vots u ta' sodisfazzjon li nindirizzaw din la botta rezoluzzjoni teffa. L-iskadenza hija ta' 29 ta' ġunju, ovvjament kena bżon aktar diskussjoni, pero għawnek il-ħakna kompromess dan il-komitat u tajna ħafna attenzjoni l-rapport qabel li naħseb kien kienet ħaġa ġustifikata. Mela mux se noqgħod inwieġeb il-mistoqsijiet kollha ta' Barbara u ta' oħrajn, tistaw tiġu fl-uffiċċji tiegħi u jina ser nipprovinzawkom biex eh, nindirizzawhom u niddiskutuhom anke qabel id-29 ta' Ġunju. Hemm ħafna diskussjoni issa ovvjament, m'hemmx għal diskussjoni għaliex ovvjament wasalna kważi daqqu l-24 hemm ċertu kwistjonijiet li s-segretarjat eh, jridu l-attenzjoni dwarhom qabel il-votazzjoni naf intom il-kollegi tisimgħuni. Mela se nagħtikom minuta għaraw li għandkom il-karti tal-votazzjoni u nerġa' nkun magħkom minuta oħra.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 L-abbozz tal-budget emendenti numru 5-2015 tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja l-2015 tweġiba għal pressjonijiet migratorji. Emenda numru 1 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 1 favur kontra astensjonijiet maddeċ. ħan iċċekjaw fuq l-emenda ta' kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Do you want to push your card in because mine wasn't Yeah. Eġġa prova daħħal il-karta tal-vot, jgħid il-President.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 Kompromess wieħed għadda l-emenda erba. Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Maddiċ. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda erba'. No, let me think it start here. Right, let's start again. Ħanerġaw nibdew l-emenda tlieta dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma' Emenda sitta favur. Kontra. Astensjonijiet ma' L-emenda ħamsa dak favur. Kontra. Astensjonijiet ma' Votazzjoni miftuħa. On Amendment 5, the vote. Fuq l-emenda numru 5, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 7, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. L-emenda 10, favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda disa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 8 għadha favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Jekk joġobkom u li dejkom sew. Kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. That's carried. did. Colleagues, if you could raise your hands, please. Kollegi, jek joġobkom ollu idejkom sew. Three. Compromise three, who? Kompromess tlieta, favur, kontra, Ascensioniet għadda. Kompromess erba, favur, kontra, astensjonijiet għadda. L-emenda 21, favur, kontra. Fuq l-ewwel parti tal-emenda 21 dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra. Aħjar niċċekjaw jgħid il-President. It-tieni parti tal-emenda 21 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 22 l-ewel parti. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, It-tieni parti dak favur, kontra, astensjonijiet. Aħjar niċċekjaw fuq it-tieni parti tal-emenda 22. Amendment 22. L-emenda 22, votazzjoni miftuħa. L-emenda 22, l-ewwel parti. Niverifikaw. The vote is open on amendment. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 22, l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 22, it-tieni parti favur, kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 23 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ, l-emenda 25 favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda 26 favur kontra, astensjonijiet maddeċ, le għaddit jikorreġi ruħu l-President, L-emenda 27 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 28 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Il-vot finali fuq it-test kif ġie emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Grazzi ħafna u nifirħu l-rapporter. Kollegi, issa rridu morru fil-kamra numru Għamorru issa fil-kamra wieħed e tnejn. Semmorru fil-kamra wieħed e tnejn għall-laqa konġunta sede li bedwar